Jina naħseb li ta' min li nibdow. Sabiex ma nqodux naħlu l-ħin tal-mistidna tagħna l-ewwel ta' naf formalitajiet l-ewwel net ġifieri nixtieq li nadottaw l-aġenda m'intomx qed toġġizzjonaw tajjeb wisq. Issa niġu għall-avviżi għandna lista sħiħa fil-qosor l-għonetta ta' filodu għanna din ta' edejat ma' s-senjura Elena Sargado, ġifri l-president tal-Ekofin. Għaldar boħra, sfortunatament, se jkolla terġa t-postpon il-tilta' amana ma li konna data nidu l-kom l-iktar fis skont l-artiklu tat-trattat l-artiklu 121 sidinnija aħna tiġi titkellem minna fuq il-kwistjoni tal-Greċja. Għalek, jien mux sa nikkanċella l-agenda tagħna, forsi nistgħu nużaw il-ħin biex niddiskutu il sitwazzjoni fil-Greċja aħna jekk hawn xi membri jixtiequ jagħmlu dan. Imma għatni għet nistenna il-risposta minn il-koordinaturi biex nara kullħat u x'se jaqbel. Fl-10 ta' Mejju għanna laqqa straordinarja it-tnejn f nofsinhar matulla għanni diskutu fuq id-direttiva tal-AIFM u anki l-abbozz ta' rapporti nkontu għall-emendi ta' fuq kemmu Eh, kbir dan id-dossier. Id-dokumenti għaddejnilkom darba. Ġifir il-ġimma tiħla mux senerġaw nqasmuhom imma tistaw għom fuq il-web pages tal-dokumenti ġifir tal-komitati matul il-votazzjoni se jkun hemm xi dokumenti li jintom tistaw tikkonsultaw ma peress li dawn ma dokumenti kbar mus nqodu nerġgħu għanna għandna wkoll straordinarja fi Strasberg fl-20 ta' Mejju mid-9 sa' 11 nofs. Nixtieq ukoll ngħidilkom li l-koordinaturi ah, irċevaw irċevaw dettalji tal-membri l-ġodda tal-Kumitat tal-Pariri Ewropew dwar l-istatistika rridu aħna niddeċidu naprovawhom x'naqblux magħhom jew le. Għandna sa seba ta' Mejju biex nagħmlu dan, ġifieri jekk iġobkom ibbatuna l-kummenti tagħkom sa tlieta l-ħamsa ta' Mejju. Is-CVs eh, tal-persuni konċernati wkoll suppost għaddewhomkom. Mbagħad għandna la bosta riżoluzzjoni dwar il-linji gwida tal-politika ekonomika u anke l-governanza dan ġi pospos wara li smajna talba ta' grupp politiku wieħed l-appoġġ ta' tnejn oħra. Ġifiri dan din ir-riżoluzzjoni se tiġi posposta. Jista' jkun li niddiskutu d-riżoluzzjoni fuq il-linji ta' politika iktar wiesa imma fuq il-governanza ekonomika, tafu intom li se jkun hemm kunsil straordinarju fis-7 ta' Mejju għal eh, pajjiżi msieħba fiż-żona tal-Euro. Ġifieri forsi ta' ikun tkun idea tajba li nkunu nanalizzaw aħna x-xogħol tal-Ekofin. Skużawni, din kienet lista ta' viżi fittu, lista mmorru għal punt numru tlieta, imma mill-qejjid jideraw Sofi fil-qosor. xtaqt biss ngħid li għada il-fatt li ġiet posposta l mal presidenza xtaqsek ħagġa ħaġa tajba. Tajjeb li se jkollna dibattitu tagħna, imma aħna ninsabu f'sitwazzjoni li kull ma tmur qed tiżviluppa b'mod maġġel. Imma meta il-president il-president tal tiddeċidi li tiġi ta' amana eh, ma jkunx hemm dik dik l-urġenza. Kif jista' jkun aħna li m'għandniex ċans m'għandix ċans lill-Sinjura President m'għandix ċans tiġi ta' amana? Nista ngħidlek li aħna il-dispjaċir tagħna u anki il-ment tagħna eh, għaddejni ma ovvjament jiena nistax naqbadha minn xara <laughs> jew minn ida u nġibha hawnhekk tiltaqa' magħna, ma nistax nagħmel l-impossibbli. Issa, naddu għal punt numru tlieta, ġifiri, is-smieħ pubbliku dwar Basel numru 2, revizjoni ta' direttiva dwar rekwiziti tal-kapital ġifiri CRD numru 4 kif intom ta' fuqa. Il-Capital Requirements Directive għanna il-rapport ta' sur ta' deputat Karas għanna Stefan Walton, Barbara Frown, Andrea Schwab, Andrea Strickel, Adrian Blandel kulħadd għandu dispożizzjoni tiegħu xi għaxar minuti u ikonna eh, dan il-bdil ta' idea tiġifieri nisimgħu id-diskors u mbagħad impoġġu il-mistoqsijiet tagħna mela mal-ewwel ngħaddu għal eh, aħna ddejnilkom ukoll is-CVs ta' dawn il-persuni mistiedna tagħna u soqgħod nintroduċihom naħlu xħin l-ewwel nisimgħu l-Stefan Walter, il secretary General tal-Kumitat eh, ta' Basel fuq il-supervizjoni bankarja, naħseb bnidem kwalifikat ħafna jikellimna f-situazzjoni. Grazzi ħafna, Sinjura President. U unur għalija li niltaqa' magħkom u nkellimkom ftit fuq ix-xogħol tal-Kumitat ta' Basel. E, nitkellmu ftit fuq il-capital u l-equity. Mela dan il-programm ta' riforma huwa sabiex il-settur bankarju nkunu nistgħu Kenna dawn id-djufiet, kena leverage fil-sistema finanzjera u tal-banek u ma kienx hemm kapital tajjeb mħabba il telf Kena u kol ħafna tkabbir ta' kreditu, tielet ma kenniex bizzejiet liquidity buffers, anki maturity transformation, kena u kol governanza ta' riskju mux tajba, anki fuq medda twila ta' żmien u mħabba sistemi ta' kumpens. Ma kenniex bizzejiet possibiltajiet ta' eh, mitigation ta' s-swiq u minn fjom u kienem wis riskju sistemiku ħafna exposure għal riski bħal dawn ma kenniex eh, aħna viżjoni biex naraw it-tu biktu fejn il-problema tagħha. Il-kriżi u kol kena wis leverage, ma kenniex liquidity buffers u anki level ta' kapitali, ma kenniex bizzejet u kol inċentivi biex għal riski. Kiku kien regolamenti aħjar kif qed jipproponi l-Kumitat ta' Basel, il-kriżi kienet tkun inqas gravi sabiex aħna da djufijiet insibulhom tarfhom il-kumitat qed eh, jipproponi dawn ir-riformi ċifri dan imorru mal u wkoll ta' qabel il-kriżi l għonnet rridu naraw li dawk li msejjaħ għal-material risks huma koperti speċjalment għall-attivitajiet ta' trading, complex securitization u derivativi Irridu naraw ukoll li konna kapital ta' kwalità għolja li jkun jista' jassorbi il-telf iċifiri dik li il-common equity u b'ħafna trasparenza. Hemm bżonn li ikonna ratio ta' leverage ta' pillar 1. Ir-raba punt biex nipromovu kol il-provisioning, buffers li s-settur bankwarju jkun kapaċi jassorbi ċertu riski. Mżon introduċu u koll li konna global, normi globali, irridu nsaħħu ir-regolamenti għal-banek biex dawn ir-riski li kunet jħolqu għal kuj jkunu kol internalizzati rridu konna proċess ta', ta revizjoni fuq skont it-tieni pilastru, il-disciplina tal- swieq dawk li huma pillar to disclosures tal-kumpanniji u hemm bżonn ikonna approċċ prattiku għal biex nsibu tarf il-problemi cross border dawn tal-banek. Hemm ukoll elementi micro u macro prudential naraw u kol xruma riski iktar wiesa li jiltaqa maħom sistema Dawn il-riformi, ħafna minnom, huma immirati li dawk il-kumpanniji u l-attivattivi li, per eżempju, għal-capital requirements, u għal-kummerċ, il-securitization, anki l derivativi dan kolla se jkollhom bżonn iktar kapital biex ovvjament wieħed ikun l-inċentiv li juża central counterparties. Meta aħna jirnexxilna e, li nsaħħu dawn is-sistemi, ma jkunx hemm systemic risk, il-banek kollha jrid ikollhom backing tal-exposures tagħhom jiġifieri b'kapital ta' ta' livell aħjar li kun jista' jassorbi il-problemi, il-riski il-Kumitat għalhekk ta' ħafna attenzjoni għat ċirkostanzi uniċi ta' non-joint stock eh, kumpaniji anki eh, banek. Il-Kumitat irrit li l-banek kollha jkun jistaw wkoll jibni buffers li jintużaw meta jkun hemm problemi kbar Bekk is-sistema tkun tista' tiflaħ għal problemi anki innaqsu in spillover mill-financial eh, għall-ekonomija veru. Il-Komitat qed jagħti ħafna attenzjoni l-industrija u l-ekonomija kollha imma fi tranzizzjoni u anki fuq medda twal ta' żmien. Issa l-banek reġgħu lura għal livelli ta' profitability li kellna qabel Għalek, tkun ħaġa tajba li dawn il-profitti issa jintużaw biex ikunu jistaw jibnow il-capital liquidity buffers u mux jintużaw għal bonuses jew dividends u leverage. Flimkien mal-G20 li x-xol se jitlessa sa l-ħar ta' din is-sena, jagħti iktar trasparenza fuq din il dawn il-normi li ġodda tal-banek bek ikun hemm iktar iktar nistgħu nafdaw sistema il-rekwiziti ta' palissa għadhom eh, baxxi u irridu noqogħdu attenti li dawn l-istituzzjonijiet finanzjarji ma jkunux under capitalized jew over leveraged. Qed nitkellmu fuq il-leverage ta' ammonti ta' 50 għal kull wieħed 51 to Anki jekk ġifiri nafu li l-krizi kien hemm il-problema tal-likwidità. Il-Kumitat qed jipproponi normi ta' likwidità li jkunu iktar armonizzati sabiex il-banek jkunu jistgħu jaffrontaw għall-inqas xar ta' stress u jipproponu sorsi oħra. L-interpreti mhux qed jilaħqu miegħek. Bekk se nieħu 10 minuti. Il-kumitat għandu proċess qawwi biex jara xejkun l-impatti tar-reformi l-edeja jkollna iktar resilienz tal-settur bankarju biex ikonna tkabbir iktar sostenibli. U dan se jkopri dan li L-ewwel net konsultazzjoni pubblika Il-riformi ta' Diċembru dwar kapital liquidity, ovvjament dawn saru wara li kienem konsultazzjoni pubblika l komitat irid jiżgura li jkun jaf eżattament se jkun konsegwenzi ta' riformi u anki l-inċentivi li jistgħu jinħolqu. Mbagħad għandna dak l-evalwazzjoni tal-impatt. Aħna qed nagħmlu studju Eh, sħiħ biex naraw eżattament se jkunu l-impatti tal-pakket ta' riformi fuq il-banek individwali u anke l-industrija tal-banek. Il-calibration, il-kumitat qed jara qed jagħmel analiżi għal dik li msejħa calibration tal-kapital kollu u kemm ikun hemm iktar likwidità sabiex is-settur bankarju jkun iktar b'saħħtu. Fl-aħħar, evalwazzjoni ta' impatt makroekonomika matul il-perjodu ta' tranzizjoni. Trans il-Kumitat ta' Basel u l-FSB fl-imkien mal-BIS u l-IMF din hija bl-studju dwar l-impatt ta' riformi għal din il- periodu ta' tranzizjoni sabiex niżguraw li ma jkun hemm l-ebda t-dida l-irkupru ekonomiku. Sal-ħar ta' din is-sena l-Kumitat se joħloq formula pakketta riformi biex jgħin is-settur bankarju li sabiex eh, it-kabir ikun aħjar se jkun hemm ukoll skadenzi eh, biex sabiex naraw li tranzizjoni għal dawn in-normi l-ġodda ma ssirx għad-detriment tal-tkabir ekonomiku. Aħna rajna li xkienu l-konsekwenzi tal-krizi minn kull parti tad-dinja li teffettwa kull tip ta', ta attività kummerċjali anki jekk ma nistawx ngħidu meta se niltaqgħu ma' kriżi oħra bħal din, xorta nistgħu aħna inwittu triq biex il-problema jkunux daqshekk serji. Għalhekk huwa importanti li l-pajjiżi kollha il-settur bankarju issaħħu e, dan is-settur naraw ukoll il-settur finanzjarju globali il-kriżijiet ta' qabel u dan li għadda dejna minna joruna li l-kriżijiet jiġru meta s-settur bankarju ma jkunx jista' jiflaħ għal problemi ta' maħom ma jkunx jista' jifunzjona kif suppost jiena sani għafaw u jieta dispozizjoni ta'kom biex nirrispondi għal mistoqsijiet kom. Nħallu l-mistoqsijiet għal iktar tard u nisimaw il-prezentazzjoni ta' Sinjura Fran minn Santander, il-Bank Santander, u hija wkoll responsabli ta' dan is-suġġett qed diskutu Għandek issa um, prezentazzjoni inti. Thank you very much for this opportunity to share with you some of the views of Grupo Santander. Jua, grazzi ħafna ta' din l-opportunità li tittu sabiex naqsam ma'kom xi ftit opinjonijiet fuq il-preżentazzjoni tiegħi għan nitkellem fuq xi ftit punti ġenerali għal bidu mbagħad nitkellem fuq eh, b'mod iktar speċifiku fuq eh, direct eh, provisioning. Jiena naħseb li dan l informazzjoni hija informazzjoni tistgħu bħala konsultazzjoni għal ġajjieni. Santander jappoġġa l għanijiet li kienu stabiliti mill-Kumitat ta' Basel, kif ukoll mill-Komunità Ewropea, kif ukoll il-deċiżjonijiet li tieħdu mis-settur finanzjarju u l-proposti tagħhom. Però aħna nixtiequ ngħidu dan li ġej. Minkejja l-fatt li r-regolament li huwa proposta tipprova identifika u jsolvi oqsma li huma problematiċi li ħarġu biktar ċar matul il-kriżi, bħal interbank lending, natuka self bejn il-banek, xorta waħda Eh, il-regolament għandu l-għan li jidentifika x'kienu l-fatturi li waslu għal din il-kriżi ekonomika. U sabiex nkunu ktar konkreti, aħna rridu nikkonsidraw iktar mill-qrib nuqqas ta' kontroll li kien hemm u nuqqas ta' kooperazzjoni nata tal-industrija kif ukoll nuqqas ta' supervizjoni fis-settur pubbliku. Il-fatt li l-banek baqgħu mexxin tajjeb f'ċertu ehm, eh, kriżi ekonomika jidrer fil-fema tagħna illi ma jaqbilx l-għanijiet prinċipali tal-korpi regolatorji. Aħna naħsbu wkoll li din il-proposta m'għandix biss tkun analizzata weħida, iżda illi l-effetti konġunti kif ukoll overlaps, kif ukoll eh, konsekwenzi li ma kellhomx eh, b'intenzjoni wkoll jridu jkunu indirizzati qabel ma nieħdu deċiżjoni ħarija. Jiena naħseb il dan għandu jinkludu wkoll impatt fuq l-ekonomija reali u fuq il-konsumaturi fuq il-fatt li s-sfiq finanzjari rridu jaħdmu kif suppost kif ukoll ir-rwol potenzjali li eh, issa għandhom il-banek u rwol li dejjem kellhom qabel. Ejja se nfukaw fuq tieni punt. Aħna naħsbu li dawn ir-regoli ta' exposure kemm fuq il-livell intermedjar kif ukoll fuq dak sussidjarju jgħat emmek sabiex jirregola il- mux um, għat inkluda l-bank securities kif ukoll il- l-affarijiet li jistgħu inaqsu l-likwidità tal-swieq ta' bejn il-banek, speċjalment fi stati membri li għandhom munita li mtanċija b'saħħitha. Barra minn hekk il-proposti jistgħu iwaslu għall investituri li jitbedu mill-ekwità tal-banek U eh, bekk nista' jkollna aktar nuqqas ta' ċertezza f'dak għandu xi qassam mill-ħlas ta' dividends u anka excessive credit growth stipulations. Apparti minn hekk il-spekulazzjoni li hemm fuq il-kapital u likwidità għolja tal-kapital jista' jkollha l-effett ta' tagħti inċentiv għal riskju li nikkonċentraw fuq punt wieħed. Din ma taqbilx mal-politika interna u mal-prattiċi li għandhom l-intenzjoni li aħna nevitaw li nistriħu biss fuq sors waħda ta' ta' fondi jew buffers u minkej għal fatt li Santander jagħti importanza kbira għal level playing field aħna nafu li l-affarijiet għadhom ma ntlaħqux tajjeb minħabba li liġijiet eh, reġjonali u nazzjonali fiskali għadhom mhumiex normalizzati iktar ma jkollna dawn il-differenzi il-metrics kapitali ħajwassalna riżultati differenti u importanti ħafna li aħna eh, nieħdu l-vertex assets li ħarġin minn eh, reġims komuni fil-pajjiżi tagħna aħna naħsbu wkoll li jista' jkun hemm distorzjoni tal-level playing field. Aħna naħsbu wkoll li dan jista' jaffettwa wkoll il-maturità tal-banek u anke għal fatt li jkun hemm inqas riskju għal banek li jikbru minħabba ir-ratio dan jista' wkoll iwassal għal settur tal-banek li ma jkunx irregolat tajjeb. Sabiex nikkonkludi dawn il-kummenti ġenerali jiena nixtieq ngħid li Santander jemmen li jekk aħna jkollna dialogu tajjeb bej settur privat u settur pubbliku u nanalizzaw sewa l-impatti u r-regoli hekk biss jista' jkollna l-inċettivi li għandna bżonn. U jista' jkun li jkollna qafas regolatorji li jissodisfa mbagħad il dak li qed jistennew iż-żewġ naħat il-fat li rridu niprevjenu li kunem kriżijiet oħrajn, aħna xorta għadda rridna nippermettu l-banek li jibqaw f'sitwazzjoni pjuttost perikoluża, però huma eh, rridu jagħmlu differenza bejn il-prattika tajba u dik eh, negattiva. Hekk biss nistgħu konna aktar stabilità fil-settur bankarju. Issa jammurru għal punt importanti li huwa dwar provisioning. Jiena nixtieq illi nispjegalkom għalfejn eh, sistema ta' provisioning li dejjem tħares il qudiem hija importanti ħafna għall-ekonomija sostenibbli. L-attività ekonomika hija soġġetta għal eh, ċikli ekonomiċi li eh, jista' snin tajbin u oħrajn li mhumiex daqshekk tajbin. Jina naħseb illi bħal nemel li l-banek irridu ifadlu ħalli kunu jistow jibqaw jiexu fil-xitwa. U din it-ħajja għal jiem tal-bżon kienet xaħġa li għana fi Spanja irnexxilna nilħuha u din hija dak li aħna qegħdin ukoll nipproponu fil-proposta alternativa l slajt jekk jogħġbok. Ġifieri jekk l-affa ħaġa hija sempliċi għalfejn hemm daqshekk diskussjonijiet. Minkejja l-fatt illi hemm bżonn ta' xi tip ta' provisioning kif tistgħu taraw fl-slides Dawn l-istqarijiet li tistgħu taraw qegħdin minn hemm mill-stakeholders hekk hemm xi ħadd li jixtieq illi isolvi minħabba l-loss provisioning, hemm min jixtieq ukoll jintroduċi eh, sistema oħra li identifika il-tarf tal-kreditu daqsxejn iktar kmini, u hemm min jemmen ukoll illi li ikollna reġim iktar wiesa nistgħu nevitaw illi nitilfu l-excessive credit growth. Bħala konsekwenza ta' dan, u dan jista' jwassalni għal punt li jmiss il-konfessjoni ġejja mill-fatt li l-kwistjoni hija diskussa jew min-nies li għandhom sfond uh, u esperjenza finanzjarja u dawk li m'għandhomx, ġifieri dan jista' jwassal għal konfessjoni sħiħa. Is-slajd uh, kjoġobkom il-proposti fil-qasam ta' forward-looking provisioning jistgħu jkunu differenti, però nistgħu naqsmu fi tliet kategoriji li net illi jkollna regoli ta' kontabilità bħala puntatlu eh, eh, sfond ta' protezzjoni kif ukoll li nippruvaw insibu eh, compromise bejn u ċoqsma u minn il fatt li aħna nappoġġaw proposta tal-Kummissjoni Ewropea li taqbel ma l-anijiet li aħna stqarrejna li kienu ġifiri tal-uniformità, trasparenza u sempliċità naħseb illi fir-realtà ħajkun diffiċli li dan regolament ikun aċċettat mill-standards tal-kontabilta u allura għalhekk aħna fit tret kategorija ġifiri il-proposti ta' Santander li għadin ippruvaw ukoll ninsibu bilanċ bejn il-ħtiġijiet tal-kontabilta u dok tal-prudential huma importanti għalhekk aħna pprovajna wkoll niġbru l-interessi kollha Mke għal-fatt li hija pjuttost eh, komplikata situazzjoni. Fizmin ta' tkabbir dispożizzjoni inħolqot li tista' tevita li jkun hemm overheating tal-ekonomija u excessive credit growth jekk nagħmlu hekk il-fatt li eh, it-telf tal-self jista' jkun identifikat mill-ewwel u jista' jkun li l-banek jispiċċaw ehm, f'sitwazzjoni fejn jitilfu ħafna flus dawk li depositaw il-flus jistgħu jħossuhom ħafna aħjar u bekk is-sitwazzjoni ta' reċessjoni ma tkun xar u tistgħu issa taraw fl-eżempju li għandna fi slajt li jmiss li jidiskrivi dan l-eżempju daqsxejn iktar ċar. Dak li ħna nixtiequx li jiġru dan huwa l-messaġġ prinċipali tal-lum huwa li jkollna sistema doppja li jkollna l-standards ta' kontabilità li ħaj deċidu fuq ħaġa u l-Kummissjoni Ewropea ħad fuq ħaġa oħra. L-eżempju li għandkom għawek għandna biċċar muri, l-eżempju li situazzjoni li aħna nixtieq nevitaw, nixtieq nagħmlu tliet kommenti f'dan il-kuntest. L-ornet minħabba li aħna rridu narfu l-fatt li l-standards tal-kontabilità rridu jirriflettu e, is-sitwazzjoni tal-banek għall-investituri f'Santa d-der qatt ma kellna problema bl-investituri. Minħabba li aħna kellna situazzjoni e, anzi, kellna viżjoni flessibbli ħafna tal-provisioning. Għana naħsbu wkoll li aħna ma nistgħux nevitaw illi ninjeraw ċertu affari komplejs li kunem fil s Importanti ħafna u koll illi l-unika l-unika balance sheet għal-visitur ħadijam ħal tkun situazzjoni daqsxejn ambigwa. Għana rridu naraw u koll x'inhuwa il-mezz ta' kif aħna nistgħu nimxu l-qoddim l net mux biss rridu nsibu bilanġ bejn l-standards ta' kontabilta u dawk eh, l-oħrajn, iżda rridu nsibu bilanċ f'kollox. Aħna nħedġu kol l-Unjoni Ewropea sabiex tipproponi miżuri konkreti wkoll. Issa, dwar il-forma ġdida ta' provisioning jekk din tista' tgħinniex sabiex nħelsu mill-problema ta' procyclicality, it-tweġiba hija ambigwa mħabba li dan jiddependi fuq ħafna affarijiet. Dan jiddependi per eżempju fuq eh, nutu kas meta jisir self ta' flus li inti t-identifika li sar telf mill-ewwel ġurnata li self il-flus. U għallura t tippromovi wkoll dispożizzjonijiet li huma kkalkulati fuq iċ-ċiklu li naċċettaw li jandu jkun hemm konverġenza wala ħjar mod, ġifiri hemm bżonn li aħna nilqu kompromess. Ma neħux il-procyclicality iżda nimmoderawha u din is-soluzzjoni ta' kompromess għandha tkun akkompanjata bil-capital computation li mhijiex xi ħaġa li hija komuni fi kull stat membru. Jiena tal-opinjoni wkoll li jista tkun illużjoni li aħna naħsbu li procyclicality tista tkun eliminata kompletament. Grazzi. I mean, it isn't very long, but it was quite interesting, so, but I'll find you when it comes round. Sar minuti, mux ħafna, ma kienet pjuttost interessanti l-prezentazzjoni tijak. Issa kellim li jmiss Andrea Streikel li huwa chairman tal borta ta' u CEO tal-Erste Bank. Grazzi, Signora Presidente, Sis Membri. U onur illi jiena nkum mistieden hawnhekk. Bħala membru fis-settur bankarju. Bħala membru tas settur bankarju kulħadd ikun onorat meta jiġi mistieden. Il-kriżi li kienet kriżi maħluqa mill-banek. Issa, hija kriżi fejn qiegħda tsejjaħ il-politiċi biex jarġgħu jirrevetu l-entitaj dak illi l-entitajiet regolatorji żviluppaw biex huma jkunu jistgħu jevitaw illi kriżi bħal din taġa tfeċċa għal darbohra fil-ġejjeni. Jena, naħseb illi l-politika tal-G20 tatna tat li regolatori tlet kompiti. L-ewwel kompitu huwa li tagħmel il bank aktar siguri b'mod ġenerali biex kriżi bħal din ma tarġax isseħħ fil-ġejjieni. Tieni ħaġa biex tarġa' tirkupra sistemi ta' remunerazzjoni fil-banek biex membri eh, fil-settur tal-banek ma jihdux riski kif ħadu fil-passat marbuta ma' remunerazzjoni, it-tielet ħaġa biex tarġa' ġib mill-ġdijt il-banek għal raġunijiet li huma ġew mibnija ġifiri li taqbad il-kapital u titfa fl-ekonomija reali. Jina naħseb li dan it-tillet punt fejn ir-regolaturi waslu biex ifallu. U jiena mħasseb ħafna illi il-politiċi mhumiex konxi bid-dannu illi jista jisir l-ekonomija reali jekk Basel tiġi implementata kif sejra tiġi implementata. Jiena nirrappreżenta reġun illi m'għandux pożizzjoni daqshekk b'saħħtu fl-Unjoni Ewropea. Aħna bank tan negozju attiv fir-Repubblika Ċeka, fis Slovakija, fl-Ungerija, fir-Romanija u fl-Awstrija. Aħna bank tan negozju li aħna attivi f'reġjun tal-Unjoni Ewropea. Fej ma ma hemm l-ebda tip ta' suq ta' kapital, aħna reġjun illi jiddependi bisħi fuq istituzzjoni bħal tagħna li qed tieħu depożiti kif aħna nagħmlu eh, minnant aktar minn 18 miljun klient u nibdluhom f'self għal kumpaniji f'reġjuni illi palissa matriċ illi kollha aċċess għas tal-kapital. Jek tarsu li regolamenti f'Basel tlieta, jekk għandhom xaqsmu mal-kapital mal-likwidità, jew inkella partijiet oħra tal-negozju tal-banek, dak li maħniex naraw huwa li hemm differenza kbira bejn in-negozju tal-banek illi għandu lan illi appoġġa l-ekonomija reali u negozju tal-banek illi dan jagħmlu b'mod indirett jew inkella huwa negozju fih nifsu. Jekk inħarsu l-inqafas attwali dan mhuwiex imwaqqaf tal-imod biex banek bħal tagħna illi għandhom bejn 80 sa 90 fil-mija tal-ispejjeż tagħhom randulan illi jagħmel is-servizzi tal-panek disponibbli l pubbliku ġenerali. Il-likwidità li aħna nieħdu minn klijenti tagħna tirċivi trattament aħjar mill-likwidità illi aħna nieħdu mis-suq tal-interbank. Aħna nemnu illi is self l-SMEs, l-kumpaniji ta' daqżar ta' daqs medju fil-ġejjeni permezz tal-qafas regolatorju li qed jiġi stabilit bħalissa dan dawn ser ikunu zvantaġġati meta mqabbla mal-kumpaniji li għandhom maċċ il-kapital, capital markets. Minħabba l-ħin limitat, jiena rrid tkun xifta aktar provokattiv, jiena rrid ngħid illi Basel tlieta qed jgħin il-banek tal-investiment u mhux qed jgħin lill-banek ta' negozju retail banks. U mhux noqgħod tkellem dwar kif dan kollu eh, seta wassal għal situazzjoni li qegħdin fija. Naħseb li huwa importanti li sal politika tinvolvi ruħa f'dan u tifforma l-opinjoni tagħha dwar dan. Mod partikolari il-politiċi illi huma responsabbli minn pajjiżi fej fihom m'hemmx capital markets fejn l-ekonomija tiddependi bisħieħ fuq il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju. Irrit jarġa jiġi verifikat jekk hemm xi tip ta' inċentiv fil-qafas regolatorju l-ġdid. Jekk hemm xi inċentiv għal istituzzjonijiet finanzjari biex huma jappoġġaw is-sinsla ta' ħafna mill-pajjiżi illi aħna noperaw fihom. Jiena nemmen illi huwa importanti immens. Il-insibu modi biex istituzzjonijiet finanzjari ikollhom il-mezzi biex huma jappoġġaw l-SMEs u il-kapital li jista' jintellef minħabba fek jista' jarġa' jiġi rkuprat billi jkun hemm akbar restrizzjonijiet fuq strumenti ta' suq ta' kapital jew nkella fuq attivitajiet ta' kummerċ. Differenza eh, fil-banek bejn dak it-tip ta' dak it-tip ta' banking li jagħmel tajba l-ekonomija u l-banking it-tip ta' banking ieħor li jagħmlu b'mod indirett jew ma jagħmlu xejn. Dan irid ikun eh, aktar sostanzjali minn dak li qed jiġi mfassal palissa. hija ħaġa magħrufa li mhux biss il-pajjiżi żgħar fl-Ewropa, manke pajjiżi bħal Ġermanja jiddependu fuq is-self dirett. U l-Ewropa għandha proporzjon ħafna kbar ta' self dirett mill-Istati Uniti. U ratios ta' żewġ kontinenti huma fatti eh, differenti immens. Huma l-oppost fl-Istati Uniti huma bejn 70 sa 80% li jiġi finanzjat mis-swieq tal-kapital. U fl-Ewropa dan huwa bil-kontra. Allora dak tiġi nfassal mfassal bħalissa mhux biss ta' żvantaġġ għal pajjiżi żgħar fl-Ewropa, ma huwa wkoll żvantaġġ għall-Ewropa in ġenerali. L-Ewropa tiddependi aktar fuq direct bank financing mill-Istati Uniti. Imma naħsibx li jista tar twist biex aħna nivolvu ruħna f'dan il-proċess. Imma naħseb li wasal iż-żmien li l-parlamenti li dawk il-politiċi l huma rip l-SMEs huma jinvolvu ruħhom. Għaliex dak il-qafas regolatorju għal-banek, ejja ninsew il-banek, għaliex il-banek jistaw jiexu b'kull tip ta' capital ratios il-banek irridu jadottaw l-wieħu mal dak li jdu regolaturi. Intom, mux il-banek għedin tamlu dannu, ma l-kumpaniji, dawk il-kumpaniji li dependu fil-abilta eh, ta' finanzjar tal-banek, għan ninsew il-ċermen tal-banek. Dawk mux importanti, huma il-branch managers tal-banek kummerċali fl-Europa li jridu eh, sibu nċentif fis-sentajt l-snin li ġejjin biex huma jiselfu l-kumpaniji. Huma dawk id-deċiżjonijiet fejn huma l-aħħar 50,000 euro jekk inti tihom xi kumpanija jew le jew tihom l prezz deċenti jew le dawk huma deċiżjonijiet illi ser jiżguraw illi aħna ma nitħlux f'reċessjoni. Huma dawk in-nies illi intom tridu tejnu. U għalhekk jiena ninsab hawnhekk, grazzi tassew. Grazzi. Issa l-aħħar kelli Adrian Blandel Wigner, il-Deputy Director tad Direttorat għall-affarijiet tal-intraprizi finanzjarji u wkoll konsulent speċjali lis segretarju ġenerali tas swieq finanzjarju ECD. Kjożbok. Uh, mela, malum morru għattini slide. L-għennet, t-nirringrazzjakom tal-opportunita Se nitkellem ftit fuq affarijiet tekniċi għax hekk ma mhux qed nifmu x'inhu hija l-proċess ta' Basel, ma nkunux nistgħu nifmu. L-ewwel punt imma bil-mod hekk jogħġbok tinsewx li għandna l-interpreti anki jekk għandek għaxar minuti biss. Jina, ma nistax inħallik inti li ta' profittaru hekk mill-interpreti Mela, l-ewwel punt li xtaqt ngħidilkom dwar Basil numru 2 huwa li għandna problem li kol konna nsibuhom fl-ewwel Basil. Ġifri Basil eh, numru 3 qed jindirizzhom dawn il-problemi dan il-modell huwa tajjeb għal kollox u joħol inna ċertu problemi tekniċi l ewwel waħda portfolio invariance Ġifri, jekk inti trid tal-portfolio ta' bank tiżidlu r-riskju, kull linja li tagħmel hija li iżid il-riskju. Imma il- irridu noqogħdu attenti li mhux għax tkun inti ħadd linja u tista' toddhom flimkien, ġifieri għandna xi ħaġa linear jekk għandek 100% eh, tal-mortgages fil portofolio jkun jiddependi mit-tieni pilastru, ġifieri li konna supervizuri biex jiċċekkjaw l-affarijiet. Għax il-model ma jaħdamx għal portfolio invariance. Umbat qed nitkellmu fuq il-Global Risk Factor. Il-model hawnhekk jaħdem imma idiosyncratic risk ma jitħlux Għalhekk il-punt ewlieni huwa eh, fuq it-tieni slide il-financial system promises. X'inhija s-sistema finanzjara wara kollox? Din hija sistema ta' wedit jiena nwiet li nħalsek ammont u hemm ċertu eh, parametri magħha għalhekk xi ħaġa bażika hija li regolamenti iridu jitrattaw dawn il-wedit l-istess fis-sistema kollha tas-sistema finanzjarja kollha ma da mhux minnu fil-Basel Basel 2. M'hemmx risk bucket ex ante ma tistax tgħid li dan e, għandek hawnhekk xi ħaġa bir-riski mingħajr riski xejn jew binqas riski. Għalek bil-credit default swap naraw il-complete markets in credit il-fat li jekk fil-settur bankarju għanna sistemi differenti, naraw li meta daħlu derivativi eh, wasanna għawnek. Iġifiri, inti tista' tneħħi riskju jekk eh, weda tbiddila minn banka li għalliħor. Għet Qed nitkellmu hawnhekk fuq regulatory arbitrage. U jekk immorru issa għal numru seba' hawnhekk x'qed naraw hawnhekk fuq il xellu qed naraw fuq l-axis orizzontali għandna il-ratio ta' tier 1 basal capital għal dawn il-pajjiżi mela. Rajna l-banek ta' dawn il-pajjiżi kollha rajna il-leverage to one ratios fil-bidu tal-krizi kif imbdiet il-vertical axis il-telf dawn il-pajjiżi mħabba l-assets imħabba l-kriżi kienu fuq l-assets tagħhom. Issa dawk l-aħjar banek li kellhom l-iktar kapital huma dawk li kellhom l-iktar telf. Ġifieri qed nieħdu ratio ta' leverage jekk kellikx kapital jew le u tara li iktar ma kellek kapital inqas um, tlift. Issa morru għan numru 9. Il-fat kif um, mil wedit jiġu trattati bl-istess mod, proposta ta' uh, Basel 3 mal-OECD insibu l-affarijiet tajbin ġifiri. Għanna il-leverage ratio, jekk inti qed fittex li tagħmel ir-regolamenti, dan huwa l-iktar fattur importanti. Il-dynamic provisioning u hija xi ħaġa importanti ħafna. Il-fatt li jkollok ukoll capital buffer li inti jrid ikollok iktar mill-kapital minimu sabiex meta jibda it-tnaqqis ma tinżilx sal-ammonti minimi. E, ovvjament, definizjonijiet ta' beta capital umbat il-subjective inputs. Issa, fuq numru 10 hawnhekk naraw li fej qiegħda l-problema. E, Il-fatt li ma kienx hemm biżejjed kapital u ma kienx hemm laqqas regulatory arbitrage b'ċin b'inċentivi xirqa. Ġifiri, meta int għandek relazzjoni perversa, għaliex ġara dan għax il-banek dejjem ħadu eh, pożizzjoni ta', ta derivativi biex ikunu jistaw jgħaddu responsabilità l-ħaddieħor. Għallek din il-problema għadna ma trattajniex kif suppost. Malaj, malaj, immorru għal numru 12. Skużawni għal din l-slide. Meta naraw il-capital requirements ta' sistema ta' Basel, għandek il-market risk, operational operational risk u l-weighted risk U da ħriġni formula eh, f'equation, ġifiri 8% huwa il-minimu li konna bżon u jekk u l-minimu l-kapital li kollok bżon skont il-ratio tal leverage hija l-addizzjoni eh, tal-unweighted assets. Pero dawn li żewġ affarijiet ma jdux ikunu eżattament l-istess, ġifieri meta inti tista' tgħaddi dawn il-wedijiet lill-banka l-ieħor da juri li leverage ratio se jiġi l-binding constraint. Għax il-banek dejjem jistaw e, morru għal kapital iktar ottimizzat. Joqodu jaddu permezz ta' derivativi dawn il wedit U għandaqstant bank ta' investiment mux sej otizom il-kapital iktar kapital mill-li għandu bżon u jinżel dejjem għal leverage ratio Għalek il-proposta tal-Basel 3 tgħid li leverage ratio hija backstop measure, miżura backstop, ġifiri bħala miżura l-aħħar waħda li tista' tieħu. Aħna naħsbu li għandu jkun bil-maqlub. Għax skont l-equation eh, tilet waħda hawnhekk hija leverage ratio inti tkun qed tmur għall-ammont massimu u mhux minimu għax ikollok l-istess problemi. Naħseb hekk jiena li ngħid għal xar minuti. Baqalek minuta u nofs. Mela. Morru għal numru 14 imma l-punt jiġifieri li niti jiena għaddejtom trattajtu, iġifiri li l-wedi tinti trid titrattom bl-istess mod u mux taddijom ximkien ieħor fejn inqas regoli għax tkun jiet tad il-problema l-ħattijħor. Issa fuq il-proposti ta' likwidità ħna naħsbu li fuq il-capital proposals kien hemm ħafna punti eh, pożittivi, imma fuq il-proposti dwar likwidità qed naraw li se jkun hemm numru ta' problemi. Anki jekk pereżempju qed l-eżempju ta' Northern Rock, x'ġar, x'kienet il-problema? Kienet problema ta' insolvency jew nkella ta' likwidità? X'ġi l-ewwel? il-mħabba l-insolvency n-nis bdow jinkwitaw għalek, ġifiri, meta jinkwitaw in-nis ma jibqalekx likwidità xkulħat ikun qed jiġbet. Fl-Awstralja kenna dawn il-problemi, konna nsejħulhom liquid government security ratios fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet u ma riddux nerġgħu morru lura dawn is-sistemi, ġifiri konna dawn is-sistemi ta' leverage għax il-banek irridu ikunu kapaċi jimmaneġjaw l-likwidità tagħhom anke jekk il-Banek Ċentrali veru ħadmu tajjeb li jistgħu jimmaneġjaw il-problemi tal-likwidità. Però xorta qed naraw li l-banek qegħdin jkollhom eh, jiffaċċaw ċertu piżijiet mhix ħaġa tajba. U fl-aħħar hawnhekk taraw li il-fat li ikunu iktar nis miġbudin lejn il-bond tal-gvern, ġifri l-impat fuq l-ekonomija, jekk inti dan il-bajsa likwidità toħoda lejn il-bonds, se jkollok ukoll problema ta' crowding out, ġifiri. Il-banek iridu jżommu il-bonds U għalek, ma nasbux li xieħġa pratika li noqodu nitkelmu fuq stable u unstable funding, għax fi żmien ta' krizi kollox ma jkunx stabli, kollox ikun mux eh, ċert. Għalek, fl-ħar mill-ħar, jekk inti tisforza l-banek biex iżommu mal-lower risk return assets, tkun qed tinkoraġġihom biex jiedu ktar riski f'portfolio oħra L-aħħar slide numru 15 biex nagħlaq. Issa biss il-ħin tiegħek, mela ħan nieqaf. Għalhekk il-problema ewlenija hija li m'hemmx stable risk bucket. Ma tistax tgħid li għandek xi ħaġa li għandha iktar riskju minn xi ħaġa oħra. Il-banek dejjem jistgħu jixxiftjaw. U l-proposta ta' bażel anki meta titkellem fuq il-tax eh, assets turik li dan inti ma tistax inkludi bħala kapital. Konsekwenza ta' dan eh, huwa li ikun hemm ċertu innovazzjoni kif qed naraw diġà bħalissa. Għalhekk inti dejjem tkun qed eh, tpoġġi l-wedi imkien ieħor. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, vera tajtna ħafna informazzjoni dwar xi ftit affarijiet li bħalissa dejjem nixtieq li l-ewwel ngħaddu għal mistoqsijiet jekk ir-rapporter forsi jixtieq jitkellem l-ewwel. Hmm. Għaziza, signora President, Sinjuri? aħna l-lum għedin nil-taqaw minħabba li aħna bħala il-Parlament Ewropew għanna l-intenzjoni li ikonnu iktar parteċibi fi xogħol li jtisir fil-Kumitat ta' Basel u ma nixtiqux illi x-xogħol tagħhom ikun feta kompli. Jina nixtieq nirringrazzjahom il kelliema minħabba li għadna għandna ħafna mistoqsijiet f'moħħna u xi ftit affarijiet li qed jiġru u xi ftit żvilupp jista' jkun illi aħna ma nixtuquhomx L-ewwel nett id-definizzjoni tal-kapital. Din id-definizzjoni fiha nifissa qed tingħata ċertu preferenza min-naħa tal-awtoritajiet, però fl-istess ħin il-flus li ġejjin mis-swieq finanzjarju mhux dawk mill-banek. U mbagħad għandna l-problema tal-minority holdings illi hija liability u mhux kapital. U mbagħad Bat għanna l-kwistjoni tal-kapital barrani. U l-ewel mistoqsija tija hija l rappreżentant tal-Kumitat ta' Basel fil-fatt illi qal illi huma qegħdin janalizzaw it-tweġiba tagħna għall problemi li hemm bħalissa però jiena nixtieq insaqsis insaqsih kif taħseb illi dak li qalu tliet kellima l-oħrajn ġifieri l-impatt fuq l-ekonomija reali kemm huwa importanti dan. U aħna nistgħu nistennew li intom ħat ippruvaw ħalli f'dak li għandu x'aqsam id-differenzi fil-kriterji bejn il-banek li għandhom aċċess għal swieq kapitali li daw ħajżomu ma l-istess regoli u nistgħu nistennew ukoll li l-impatt fuq l-ekonomija reali wkoll ħad tkun investigata mill-Kumitat ta' Basel x'inhi reazzjoni tiegħek bażikament għal tassib illi tkellmu dwarhom minnaħa ta' tliet eh, kelliema li tkellmu. Grazzi ħafna nittama li inti għandek bieċa karta sabiex tikteb u tmu nota tal-mistoqsijiet minħabba li ma nistawx toqgħod twieġeb kull mistoqsija wara kull ma tistax toqgħod twieġeb kull mistoqsija mill-ewwel Anna lista ta' kellima u mbagħad tkun tista' twieġebhom f'daqqa għandna sur Buller, għandna sur Lamberts, Signora Fords, Clint u jiena wkoll. Ma nafx jekk forsi hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jisaqsi eh, xi mistoqsija, jekk għandkom mistoqsija għamlu li sinjal. Jiena nixtieq sempliċement nappoġġa dak li qal ir-rapporter fuq il-kwistjonijiet li tkellem dwaru. Immaġinaw li dan il-kumitat meta li analizza il-leġislazzjoni wkoll nasab ma nasibx aħna nkunu kuntenti b'definizzjoni li mhix qed tagħmel enfasi importanti sabiex ngħinu l-kumpaniji żgħar u daqs medju minħabba li hawnhekk għandna importanza kbira f'dan is-settur. Jiena ma nixtieqx li noqgħod nisma' dan il-klim sabiħ, jiena nrid nisma' proposti ta' regoli ċari ħafna minħabba li huma l-kumpaniji żgħar ta' daqs medju li huma fil-fatt qegħdin iġarbu il-problemi tal-kriżi ekonomika għalhekk huma għandhom bżonn ta' aċċess għal linji ta' kreditu allura nixtieq nħeġġeġkom sabiex titkellmu dwar dan il-punt. It-tieni punt li naħseb li huwa importanti ħafna jiena nixtieq nsaqsi kif aħna nistgħu nieħdu konsiderazzjoni l-intenzjonijiet tajbin li jkollha dawn il-miżuri antiċikliċi. Kif dawn il-miżuri jistgħu jaħdmu tajbin fil-prattika? Kif nistgħu nimplementaw dawn il-miżuri ħalli bekk fl-aħħar mill-aħħar din is-sistema taħdem tajjeb. Mhux biss teorija jiena rrid nisma' rrid nisma' definizzjonijiet iktar preċiżi speċjalment min-naħa ta' dawk li għandhom esperjenza f'dan il-qasam. Filip, kjoċbok? Iva, grazzi, jena minix ħanqot nerġan tenni l-mistoqsijiet li saqsew il-kollegi ta' qabli, pero nixtin saqs mistoqsija li sur Blander, inti kontattejt li l-banek għedin jużaw derivattivi sabiex fil-fat jintbedu minn regoli fuq il-rekwiziti tal-kapital. F'dak il-każ taħseb illi tista' tgħid li sar xi xogħol fuq dak illi nistgħu nittoleraw dak li ma nistgħux nittoleraw fil-każ tad-derivattivi ħalli niprojbixxu numru ta' operazzjonijiet dwar derivattivi taħsbu illi dan jista' ehm, jirranġa s-sitwazzjoni. Iva naħseb illi sa nistgħu nieħdu tweġibiet għal dawn it-tlet mistoqsijiet, ġifieri l-ewwel ħan nitkellmu fuq l-effett makroekonomiku u mbagħad um, rridu naraw ukoll kif nistgħu aħna nitbedu minn il-problema tad-derivattivi. Ma hemmx fejt tirrispondu l-mistoqsijiet kollha jekk ma tridux, però jien nibdew bis-Sulvanter kieġbu. Iva, grazzi kien hemm ta' mistoqsijiet bil-Ġermaniż, ma nafx jekk nistax nitkellem bil-Ġermaniż jien, però aħjar nipprova bl-Ingliż il-Ġermanis tiegħi fuq livell finanzjarju tantxu tajjeb. Jina naħseb illi fuq il-kwistjoni li għandha x'taqsam mal-ekonomija reali, naħseb li l-ewwel punt huwa l-impatt inkredibbli li kien hemm fuq l-ekonomija reali. Ġifiri, l-ekonomija reali kienet edha tħabbat wiċċa ma' kriżi minħabba li ma kienx hemm biżjed kapital u intom il-koll tafu x'kienu r-riżultati u l-banek kienu fil-qalba tas-sistema finanzjarja f'din l-aħħar kriżi finanzjarja u dan kollu reġa' Eh, kien rifless fis-settorju fis-settur bankarju u l barak ma kellhomx il-likwidità li kellna bżonn. Ġifiri minn hemmhekk ġej kollox, ġifiri aħna nixtiequ li jkun sistema fejn ikun hemm settur bankarju iktar b'saħħtu ħalli jkun jista' jagħti fondi u għajnuna lil kumpaniji żgħar ta' daqs medju u jipprovdi iktar likwidità b'mod iktar sostenibbli fiċ-ċiklu u mhux isna nkunu l-fuq, l-isfel. Kif nistaw nil-ħuħ dan il-għan aħna rridu nizguraw li kem fil-futur l-imbijat, iżdan kaf dal-periodu ta' tranzizjoni aħna ma namlux dannu l-ekonomija, u aħna għedin namlu numru ta' evalwazzjoni ta' l-impatt, numru ta' studji, u naraw jek per eżempju aħna nżidu l-kapital, skont it timeline ta' tal-G20 jew xi timeline ieħor dan xim għal xim pat jista' jwassal fl-ekonomija reali u li nikkalkulaw aħna timeline per eżempju jekk aħna nikkalkulawhom tajbin dawn il- it-tibdil fil-life cycles nasab li jista jintlaħaq b'mod tajjeb fil kasta ta' ċertu istituzzjonijiet, jina xtaqt ngħid ukoll li għandi impressjoni li dawn il-forum mhumiex m'għandhomx xi preġudizzju kontra eh, istituzzjonijiet tal-banek li huma żgħar. Din l-kriżi laħqet l-attivitajiet tagħkom ta' trading pereżempju u għall-istituzzjonijiet iż-żgħar tal-banek aħna qegħdin nitolbuhom eh, talli sabiex huma jkollhom buffers biżejjed ħalli jkollhom kapital ta' kwalità aħjar. Però hemm differenza kbira bejn dawn il-miżuri li huma maħsuba għall istituzzjonijiet li huma kbar. Jek jogħġbok, Barbara, jek tixtiq twieġeb. Iva l-ewwel kumment huwa li hemm bosta nies li jinsew illi is-swieq tas CDS għandhom illat tajjeb ukoll ġifieri riskju ta' konċentrazzjoni. Smajna, smajna ħafna fil-każ ta' derivativi tal-kreditu wkoll. U dan jista' jwassalna li aħna neħu l-użu eċċessiv jew nkella l-abbuż ta' dawn l-odda. U il-punt dwar kumpanijiet żgħar daqs medju bla dubju ta' xejn huwa punt importanti li ħassibna ħafna minħabba li skont ir-regolament il-ġodda fuq is-securitization u kien hemm bosta regolamenti ġodda li kienu proposti, aħna Maħniex qed inneħħu sempliċement il-resecuritization CLOs u affarijiet li kienu soġġetti għall arbitration iżda anke il- securitizations biex ngħidu hekk tajbin u aħna nixtiequ illi jkollna prodotti sempliċi illi jimxu tajjeb u bekk nittamaw illi kun jistaw jipprovdu għall-ekonomija reali. Jena nixtieq li nagħmel kumment ukoll fuq il-miżuri antiċikliċi u l-mod ta' kif aħna naħsbu fuqhom f'Santander. Aħna nixtiequ li jkollna daqsxejn ta' stabilità fit-telf tal-kreditu, dawk li konna din nistennaw, dawk li ma nkunux qed nistennaw, kif ukoll fit-telf li jkun reġistrat fil kontabilta Għal dawk li ma nkunix għal dak it-telf ma konniex qed nistennew aħna dak li għamilna fi Spanja kif ukoll segwejna l-FSA fir-Renju Unit aħna provajna nużaw l-istess parametri ta' riskju anka f'dak li jaqsam id-default ħalli bekk il-kapital jkun ħafna iktar Eh, flessibli, aħna nappoġġaw dawn il-miżuri u vera qed neħdu gost li daw is-superviżuri aċċettaw il-mezzi tagħna u tagħna l-inċentivi li għandna bżonn. Fuq eh, dawk it-telf li aħna konna nistennew li nġarbu naħseb li aħna nkunu diġà ħajjina rruħna għalihom u eh, naħsbu li dan huwa importanti ħafna speċjalment fl-ekonomija tagħna li qed bagħti. Issa dwar it-telf fil-kontabilità naħseb li il-tibdil tal-CVA huwa element ġdid sabiex niżguraw li aħna ma nismawx ħażin dawn l-adjustments. Però wkoll aħna naħsbu li jekk inti kollok sistema ta' kontabilità tajba ħafna u jkollok eh, governanza corporate tajba ħafna ħalli inti tħares li derivatives mhux biss li riskju ta' dawk illi inti tagħmel kummerċ magħhom naħseb illi xi ftit minn dawn l-affarijiet qed nipproponi mhux ħajkun meħtieġ. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Triko Iva. Nixtieq nifoka fuq il-kwestjoni li għandha x'taqsam ma' derivatives. Jiena nista' ngħid illi dan huwa punt li mhuwiex ħajkun salvut minn Basel tlieta minħabba li ħadd ma jista' jagħmel differenza bej użu tajjeb jew ħażin ta' derivattiv. Dan jista' jintuża jew għal hedging jew nkella għal lob ta' żart. Ma ħsibx illi r-regolaturi ħajkunu f'pożizzjoni li jagħmlu din id-differenza, allura naħseb li l-problema jridu nsolvuha minn lat differenti u nerġgħu morru lura għal xogħol tal-banek. U jiena naħseb li l-problema hekk huwa l-fatt sempliċi li l-banek jistgħu jibbieħu r-riskju li huma stess joħolqu. U dan ma kienx il-każ 20 ta' snin ilu fejn il-tkabbir ekonomiku kienet jimxi iktar bil-mod, iva iżda il-banek kienu ħafna iktar siguri minħabba li huma kellhom iżommu r-riskju illi ġeneraw sakemm is-self pereżempju jew il-kreditu ikun immatura, ikun spiċċa dak it-terminu ta' żmien. U inti tkun taf qabel kont tkun taf jekk pereżempju inti għamilt self u dik diġà kont se titlef ċertu affarijiet, ċertu flus, le inti tagħmel riskju llum L-lum għek taħdem il-sistema, inti toħloq riskju fil-bank tijak u għada tbiħu l-ħattijħor. Ġifiri mill-perspettiva regolatorja dak li aħna rridu namlu huwa illi natu inċentivi l-kumpaniji. Kumpaniji illi edin fil-kodba biex nejdu tal-banek. Mħabba li inti xorta wahda tista' żżomm xi ħaġa fuq il-ktieb u mbagħad toħloq derivattiv illi ħadd ma jista' jenduna li dan mhuwiex jgħid fil-ktieb u minħabba illi inti għalek din l-istruttura komplikata inti tkun diġà beħħej dan ir-riskju li l-ħadd ieħor. U dan punt mhux tkun indirizzat, ma li jkun nixtieq illi kulħadd jagħmel xi ħaġa dwar dan. Grazzi ħafna issa jkellim li miss. Iva, jiena nixtieq eh, illi mħabba li l-kollegi tkellmu fuq id-derivativi fuq il-punt tal-ekonomija reali, jiena naħseb li fuq dan il-punt tal-aħħar titqgħod attent ħafna x'qed jiġri fil-situazzjoni ħabba li l-banek mhumiex qed iselfu dan ikollu effett negattiv ħafna fl-ekonomija, iżda ma rridux nħartu l-affarijiet Irridu naraw x'inhija s-sitwazzjoni ċiklika li qed jinsabu fiha l-banek, il-fatt tal-fejn il-banek mhumiex qed ikunu daqshekk flessibbli huwa minħabba li huma għandhom talba u domanda kbira min-naħa tal-imprenditurji u allura qegħdin um, il-banek qegħdin mhumiex ċerti fuq eh, dawn ir-regoli dwar il-kapital ġifir ma jkunux għadhom ma jafux tip ta' kapitalu kemm huma jridu jżommu għal-ġejjin, ġifieri ma jafux jekk eh, dan ir-rata tal-kupru brata zero, eccetera, hija xi ħaġa pożittiva minħabba li l-banek ma tantx huma imħedġin li jiselfu l-flus. Jena naħseb illi ma nix nħaltu għom dawn iż-żewġ affarijiet. Is-Sur Walter forsi semmiha din illi aħna rridu naħsbu fuq illi niproponu leġizlazzjoni li taħdem tajjeb fil-futur imbiet iżda anka naħsbu fuq eh, il-fatt eh, fuq il-proċess ta' implementazzjoni ta' dan il-regolament li dan ma jagħmilx dan huwa settur bankarju. Jiena naħseb li fuq il-kwistjoni tad derivattivi mistoqsija dwar jekk il- dwar derivativi li smajn, naħseb li din kienet mistoqsi interessanti ħafna. Jiena m'iniex favur li nimponu proibizzjoni fuq dan il-prodott, però ċertu mistoqsija li tridu nsaqsu lil nafusna x'tip ta' prodotti jridu jkunu permessi, x'tip ta' attivatajiet inti tista' tagħmel b'dan il-prodotti. U m'għandniex nħawdu dan mal-sistema tal-banek kommerċjali. U f'dwar ir-riskju kapitali dan irridu nħawduh mal-banek kummerċjali. Jiena naħseb li l-proċess kien illi kien hemm riskju li kienet jimxi minn banka l-ieħor. U naturalment anka il-counterparty risk. Li seta' jkollok eh, telf kbar, Goldman Sachs żgur illi kienu ħajfallu jekk il-bank ma kienx um, sul ma kienx mejjun mill-Amerika. Kif għattilkom ma zgur li se tajfalli li kieku ma, ma kienx mejjun, jina naħseb li l-kwistjoni ta' derivativi irridu naraw x'tip ta' attivitajiet u inti tista' taħseb fjom li qed isiru mill-banek, u jena naħseb u koll li dak li għandu xaqsam securitization u l-inventori li dejjem titkompli għaddej bihom, għalfejn għandek bżonnu l-kapital. Il-kapital huwa fil-fatt part importanti bil proċess jekk il-banek qegħdin naqsu il-kapital billi u iktar derivattivi u hedge funds per eżempju, huma jkunu għedin jagħmlu market making u għandek bżonn li zom inventor ġifieri jekk inti tiżomm inventorju bejn il-hedge funds qed toħloq ukoll riskju ta' kapital u jekk ikollna kriżi oħra dawn l-affarijiet li inti tinvesti fihom jinżlu jisparixxu inti ma jkollokx iktar kapital. Ġifieri aħna rridu naħsbu eżattament fejn qegħdin jiġru dawn l-affarijiet u kif qegħdin jiġru minflok ma naqbdu nimponu proibizzjoni kif ġipu laħaq. Jiena naħseb ukoll il-mistoqsija oħra li hija marbuta ma' din il-mistoqsija u għalli jekk inti tista' tuża derivattivi sabiex tmexxi weda minn naħal l-oħra li hija xi ħaġa li qed tiġi bħalissa inti titaħseb u tirrifletti wkoll dwar x'inhi l-aħjar struttura regolaturi. Irid ikollna ġurisdizzjoni separata regolaturi tal-banek jew irid ikollna pereżempju l-istess regolatura l-assigurazzjoni u regolatur finanzjarju natu każ ħalli inti bekk ma tkunx tista' taqbad u titrasferixxi l-weda li tkun għamilt li xi istituzzjoni oħra bankarja, u anka l-istruttura ta' regolaturi għandha tkun mibdula maħabba li m'għandniex ikunu f f'pożizzjoni li inti taqbad u trasferixxi riskju li tkun ħloqt inti lill istituzzjoni oħra. U eh, naħseb nisar għafaw u kien punt tajjeb li nistani għaf uh, fih. Grazzi. Ford. Grazzi, issa Vicky Ford, Sven u Wolf Klins. Skont il-ħin forsi nieħu aktar, naċċett aktar membri li jitkellmu. Vicky, nixtieq nibda billi nirringrazzja rapporter u l-organizzatur tal-komitat tal-li ġabunna kellima daqshekk eċċellenti, xtieq nirringrazzja l-kellima kol. Jiena naħseb li Dan urina li hemm opinjonijiet differenti. Imma nasib li konna naqblu li neħtieġu regoli ġodda għal banek. Nixtieq nirringrazzja l Este Bank tal-li fakkarna dwar l smis u l-konsumaturi dwar il-timetable tal-implementazzjoni u l-kommenti ta' bażi li inti għattinna li capital requirements diġa eh, daħlu fi trading books u securitizations. Iżda dan ma sarux, għaliex aħna għadna ma dajnix il-liġijiet dwar il-CRD3 u hemm differenzi kbar bil-komunità tal-banek u pajjiżi differenti dwar meta huma jistaw jibdew jimplementaw dan kollu minħabba l-impatt fuq l-ekonomija in ġenerali u jiena naħseb illi tkun xi ħaġa tajnuna jekk aħna l-koll inkunu nistgħu naraw u nifmu l-evaluazzjoni ta' impatt li intom qegħdin tagħmlu. Kif Bażel għandu l-intenzjoni illi jaqsam il-mana l-evaluazzjoni ta' impatt? imbagħad. CRD3 nistgħu ngħaddu CRD4. U f'din il-bidla x'inhi xinu ma l prioritajiet tagħkom? Jina naf illi f'dinja perfetta aħna konna nixtiequ dawn kollha jkunu preżenti. Intom fejn ser tibdew u x'inhi t-timetable ta' implementazzjoni tagħkom? Grazzi. Sven. Jien nasser nistaqsi bil-Ġermaniż biex issu lajn kun kontent. Ek hemm iktar persuni, apparti sul lajnen, anke Sur Bullman huwa kontent. U da jinxtaqt nirreferu dak li inti l-ewwel ħaġa, jien naħseb li f'dan il-kumitat aħna favur il-priorità tas-sistema bankarja f'bosta pajjiżi. Jiena ma nistax naħseb bil-Ġermanis, kolli ngħid. Hija ħaġa kera għax tassew. Aħna wkoll favur regolament illi għadu ġej. U mhux biss dak illi joħroġ minn Bazel, imma mbagħad ukoll minħabba l-kwistjoni dwar kif aħna se nittrattaw l-iskemi ta' garanziji dak l-għandu xi qasam sigurtaw anke tfaddil. Dan huwa punt importanti għalina. Jiena sur ċajħil smajt dak li inti kont ettejt. Iżda għandi mistoqsija addizzjonali jekk inti bħala grupp ta' banek ta' tfaddil tal-Awstrija. Eh, intom edin tistaqsu illi aħna nisimgħu ma' problemi tagħkom. Mela allura għaliex intom qegħdin tagħmlu pressjoni bħal dik fl-Awstrija fejn l-istat illi appoġġakom għadu qed jiblokka il-direttiva tal-interess fl-Unjoni Ewropea jina naħseb il l-istqarja tijak tkun iktar kredibli jekk intom tif u tamlu xol tal-lobbying ta'kom. U dan eh, jinsab il-miktub fil broċers ta'kom. Tif u tamlu pressjoni l-gvern ta'kom. Jekk intom bank da' tajjeb, għalli xantkom fera fil-Cayman Islands. Forsi tridu zommu f'moħkom l-interessi tal-istat li eh, tantu mal-qalbu u tiżguraw li dak li tajtaw mhux biex tiġbet in-nies. Iva, grazzi tassew. L-ewwel ħaġa li Stefan Falter, rappresentant tal-Kumitat Basel. Aħna diġa rajna illi il-proposti ta' Basel jiġi trasposti malajr mill-Unjoni Ewropea. Iżda f'każijiet oħra fejn il-proċess ta' żvilupp ġi jista' jkun li situazzjoni tkun għaddejja xi ftit bil-mod hawnhekk x'inhi situazzjoni. Il-parteċipanti kollha ser jagħmel trasposizzjoni ta' kollox jew l-Unjoni Ewropea ser tispiċċa waħda għal darba oħra. Tieni ħaġa, frabta mal għalet fi kif aħna għandna pożizzjonijiet tatluq differenti. Dak li għandu xaqsam istituzjoniet finanzjari differenti fl-Istati Uniti u fl-Ewropa, jien qed naħseb dwar leverage. Leverage fl-Istati Uniti huwa inqas. Iżda bejn l-Italja u Spanja u Franza u l-Ġermanja naraw li hemm xi differenzi. Minħabba l pożizzjonijiet differenti Jiena nixtieq inkun naf hekk jistax ikonna timetable waħda għall-implementazzjoni u kif nistgħu nħarsu din tip ta' timetable. Forsi kun qed nistaqsu iżejjed minn xi istituzzjoni finanzjarji u ma ma jkunux jistaw kollom il-kapital rekwizit u l-kwalità meħtieġa fil-ħin. Għandi mistoqsija għal Adrian Bland il-Vignal. Ma nafx Et ismek tajjeb jgħid il-kellim, nitlob skuża jekk qed ħażin. Inti kont chairman ta' kumitat fl ECD illi produċa rapport dwar il-kriżi finanzjarja f'forma ta' exit strategies. Issa jiena interessat li inti tgħidilna jekk dak li inti prezentajt llum u parti minn min din dan id-dokument. Jiena nixtieq nirreferi wkoll għal proposta li sar fid-dokument dwar kif intom dan tamlu b'mod organizzattiv l-iktar f'istruzzjonijiet transkonfinali. Kif tistgħu iddaħlu firewalls bidliet? Inti qed li din hija possibilità biex ikun hemm supervizjoni li tkun infasla apposta għal riskju. Din hija l-opinjoni tagħkom u l-aħħar mhux l-inqas. Jiena kont xi ftit sorpriż minħabba l-evaluazzjoni soġġettiva tiegħek. Il-kummenti kritiċi illi inti għamilt sur Trikel. Din hija xi ħaġa illi mi ġdida fil-Kumitat Basel ila hemmhekk, imma jidir li falli kiku hija ġdida għalik. Din hija ħaġa sorprendini. Tajjeb wis, issa ser niġru xi ftit tal-risposti u nistgħu nżommu l-istess ordni li żammejna qabel. Alex u Walter. Kif eh, kolli nejt illi aħna nirċivu xifti tal-mistoqsijiet diffiċli hawnhekk. Issa dwar l-implementazzjoni u trading books jiena kelli ngħid illi il-Kumitat ta' Basel qal li regoli ta' trading book iridu jiġu implementati sal-aħħar ta' din is-sena. Aħna minna studji tal-impatt, qed nagħmlu l-aħħar studju ta' perfezzjoni illi ser joħroġ dal-waqt xi żmien xahar jew tnejn. Sa nofs din is-sena. Aħna qed nagħmlu dan biex naraw hekk irdux nagħmlu aktar titjib dwar kif jistgħu jiġu implementati aħna nejdu u nisħu li dan irrit jiġi implementat fil wat Jina nifhem illi hawnhekk hawn għandu l-Istati Uniti għal-qalbu li jista' jkun ikun qed idewmu l-affarijiet aħna tkellimna mal-uffiċjali tal-Istati Uniti huma penjati illi dan jimplementaw u ser jippruvaw jażu l-proċess biex dan kollu jinbidel f'regolament f'dan il-kuntest tagħhom. Intom semmejtu Basel 2 illi għadu ma implementat. Mela l-ura li din naħsbu dwar Basel tlieta. U importanti illi l-Istati Uniti timplementa bissir Basel tnejn u ma implementawa para regolament imma ma ma kienux daqsek istituzzjonali f'dak l-għandu il-prattika Kien hemm sitt istituzzjonijiet illi applikaw sal-aħħar ta' sa nofs din is-sena ser ikunu għaxra. Għalhekk huma jinsabu mixin il-qudiem. Dak l saqsam il-kapital, l-Istati Uniti għamlu l-istress test tagħhom u staqsewa standards ħorox f'dak li għandu xieqsam definizzjoni tal-kapital u l-buffers u għalek mod effettiv u ma saħqu li kunem kapital oli. Issa dwar kwistjonijiet marbuta ma' leverage ratio u punti ta' tluq differenti f'bosta pajjiżi jina nixtieq ngħid illi meta il-kriżi saret waħda profonda issu beda jagħmel beda jgħot il-riskju u kellu pal numerator. ħafna istituzzjonijiet daħlu f'bosta problemi u għalhekk il-kumitat qiegħed jipproponi li ma jkunx hemm interazzjoni bejn it-tnejn, ma jistax ikollok il-leverage ratio waħdu jew inkella il-risk based ratio. It-tnejn li huma jridu jinteraġixxu biex saħħu l-xulxin u aħna ser impoġġu f'posthom timelines eh, xirqa biex l-istituzzjonijiet kollha jkunu jistgħu jqarbu lejn l-standards il-ġodda. Issa f'termini ta' prioritajiet definizzjoni tal-kapital, kapital b'saħħtu, capturing ta' riski kollha, dan kolli ngħid li dawn huma importanti immens. Huwa importanti li aħna wkoll eh, nagħmlu xi ħaġa dwar il-likwidità. Għaliex kifet ħafna istituzzjonijiet kienu jidru li ser ikunu solvent imma mbagħad saru liquid. Jista' jkollok raġun, iżda eh, teħtieġ li jkollok il-likwidità biex twetta ir-riżultati kena bosta diskussjonijiet ma bosta kostituenti f'dawn il-kwistjonijiet. Dan huwa l-aħjar sforz tagħna biex aħna noħorġu bi proposta illi eh, titratta l-kwistjonijiet ewlenin tal-kriżi. Nipruvaw nkunu sensittivi fil-konfront ta' modelli differenti ta' negozju, se nipruvaw nqarbu l-mikroprudenzjali u l-makroprudenzjali. Aħna rġivejna bosta kommenti għana ser nkunu għedin narawum mill-qrib u ser nipruvaw intejbu fuq il-pakket li diġa għanna f'termini ta' design u calibration. Aħna naħsbu li ressaqna eh, affarijiet ewlenin u jekk ma segwux dawn l-affarijiet jista' jkun li nidħlu f'din it-taħwida għal darboħra. il ċiklu politiku mhux favorina il-memori jintasew, nisib għaddejjien u huwa diffiċli li aħna sibu bilanċ. Aħna ser nsibu dan il-bilanċ. Nistaw nejdu li ser nkomplu nistudjaw għat snin. Eh, din il-bicċa xogħol b'ad kulħadd jibqa' dej bħajtu. Le, hemm timetable għal dan kollu. Dan kien l-isforz tiegħi, grazzi. Pruvaw wieġbu fil-qosra l isfad li naraw diħor ta' mistoqsijiet. Barbara, tixtieq titkellem dwar dan? U jien nasar nkun fil-qosra x ma kienx hemm mistoqsijiet indirizzati għalija. L-ewwel ħaġa aħna nixtiequ nisħu dwar kemm hu kritiku li jkun timetable waħda għall-implementazzjoni madwar id-dinja. Dan għaliex il-banek qegħdin joperaw fis-swieq globali u rajna eh, kif ħadmet f'termini ta' Basel tnejn meta l-Istati Uniti ma kienx qed tipplementaw. Għettini punt huwa illi din ma tix tkun xi ħaġa simultanja, ma jrid ikun hemm ktieb wieħed tar-regoli. M'hemmx Bażel tnejn waħda, hemm mijiet ta' Bażel tnejn bħalissa fis-swieq. U ma naħsibx li din hija xi ħaġa pożittiva trasparenza. Din ukoll twassal għall-arbitraġġ dak għandu xaqsam il-timing ta' regoli il-ġodda, l-opinjoni tagħna hija li merdu ikunu deċiżjonijiet li jittieħdu malaj malajr. Għaliex meta naraw riżultati tal-QIS ser nirrealizzaw illi din hija bidla sħiħa tar-regolamenti, ma sarux xi bidliet żgħar biss. U mhix biss il-kumpaniji l-kbar corporates illi eh, qed issir ilhom impatt. Huma għandhom it-toxic assets fil-kodba tagħhom, ma din hija għall-banek kollha, m'hemm ħadd esklus. U naħseb li għahjar li nagħmlu xi ħaġa tajba mal-ewwel u ma jkollniex għalfejn uqogħdu nirranġaw aktar il qudiem Mhux il-ġurisdizzjonijiet kollha ovvjament ser kun qegħdin joħġu mir-reċessjoni fl-istess waqt u dan huwa għaffattu ewlieni jiena naqbel mal-kumment dwar il-leverage ratio għalhekk, grazzi. Grazzi Jina fil-qosor nirrispondi l-persuna li għalli ma tantx għadu jaff jitkellem bil-Ġermanis, lekin sen kellmu bil-Ġermanis ukoll. Għadonna veri membru Saqseni. ċaħġa fuq il-sekretezza tal-Austria tal-Banek forsi kienet kritika tal ġermaniza jiena ma nista' ngħidlek miċċi minn qudiem li aħna m'għandniex aġenzija, m'għandniex bank fil-Cayman Islands, il-Ġermaniż forsi aħjar mir-riċerka li għamilt int. Għal palbanek l-oħra, Deutsche Bank, il-Federal Lender, il-Bavarja, il il bavarja għanna Delaware u kol, kullħat għandu indirizz dan ħabba raġunijiet ta' taxxa. Jekk aħna inneħħu it-tax breaks, bima jkonniex għalfej ikonna indirizzi u kol f'pajjiżi oħra. Hemm ħafna qaqdiet um, anki ta' karita bħal UNESCO li inti il-donazzjoni titta titta dimina indirizz f'Delaware. Meta inneħħu il-faċilitajiet ta' Channel Islands ta' ta' postijiet oħra fejem il tex il-sistemi ta' taxxa iktar um, lenient, intom daw il-politiċi li ġibuhom daw l-affarijiet jien se nirrispondi mistoqsija li saret lili. Il-mistoqsija fuq <coughs> dokument tal-exit strategy. Dak li jett illum jaqbel ħafna ma dak nisibu fi dokument forse tiftakru li Betta għadna nfetqu fuq il-kawzi tal-krizi li nara anki dak li nsibu ġifri fil-proposti ta' Basil 3 li ovvjament naqblu magħhom Ma dokument li ktar affarijiet li semmi huwa li l-leverage unweighted ratio hija l-iktar ħaġa importanti ġifieri inti bħala bankieru ikollok eh, kapital biżejjed. Umbagħad ukoll il-post fejn inti tista' tagħmel il-xogħol attività ta' derivatives għalhekk aħna kellna il-proposta li jkollok inti struttura ta' non-holding um, company U jekk intkom jinteressakom dan jeżisti dokument li għadu kemm ħareġ mill-APRA, ġifiri regolatur Awstraljan, fuq ir-regolamenti u liġijiet għal dik li hija subsidy restriction tal non-holding operating company. U naħseb li eh, dan huwa dokument eh, tajjeb għandek l-aspett ta' supervizjoni veru joħroġ ċar f'dan dokument ta' min jaqrah. Meta Eh, nitkellmu fuq il-leverage ratio, isna qegħdin naqblu. Madana kollu, kważi qegħdin naqblu għall-inqas il-subsidiary structure, nuża l-eżempju ta' Santander tal-bank. Eh, Anna Botta li hija t-tifla tal-CEO ta' Santander Tkellimna fuq dan, fuq dawn l-exit strategies, kif ġifiri kull kull grupp sidjarju kollu kapital. U għanna buta għaltenna dini l-istruttura tagħna. Ġifiri il-kapitalista jgħaddi minna l-oħra, dan huwa permess mill-liġi imma għanna buta li dan ma jsirx. Għalek, ma nistawx nejdu li il-banek fl-Europa mandomx din l-istruttura ta' subsidjaries. Nafu li Santander huwa wieħed mill-aħjar banek fid-dinja li għanna palissa u rnexxielu jeleb il-kriżi imħabba din istruttura ta' subsidjeri. Għalek, struttura palli hija tajba rajna li kienem governanza tajba f'Santander imma kif qalet il-kollega tiegħi huwa minnu li inti tista' tagħti eżempji ta' good governance imma dejjem tista' sib kol xi ħadd wieħed biss li ma jaħdimx tajjeb. Ġifiri, dejjem se jkonna president, chairman u board, imma xi darba jew oħra inti se tilta' ma' xi ħadd li ma jkunx serju għalhekk irid ikollok struttura ta' subsidjeri li ovvjament salvagwardja il-kapital tal-bank. Tal Jekk inti din il-problema kif tistaw taraw għalija daqal-qalbi ħafna, kinti ma titilvijax ma din il-problema mela l-krizi inti qed poġġija u fil-ġemp. Tkun qiegħed tonqos mir-responsabilità tiegħek. Ma nistgħux aħna inħallu l-banek kummerċjali li jaħdmu ħażin, ġifri jkunu qed ipoġġu l-kapital tagħhom stess fir-riskju. Ejja nieħdu il- l-eżempju ta' Santander għal conglomerate subsidiary structures fil-dokument għanna dan kollu nsibuħ. Il-mistoqsija fuq jekk dan kollu xaħġa ġdida li jisu xi sorpriża da kollu qed niddiskutu llum ma nafsibx. L-idejat aħna eh, ippubblikajna dan kollu xi snin ilu anki ma' kollega Missian Spot ta' Pariġi li kont qed naħdem jew dak iż-żmien. Jiġifieri meta inti taqra dokumenta bażil Basil trid tara li l mota kif ġin kiteb hemm ħafna affarijiet li maħruġa minn Basil tu. U naħsbu li jekk nġibuhom kollha flimkien nkun qed nelbu l-problema. Imma dan mhux minnu għax ma nkunux edin naraw eżattament finu l-problemi u nipruvaw nindirizzawhom il-leverage ratio. Rridu noqogħdu attenti biex ma nsibu taf dan problem x'ma jkunx kriżi oħra grazzi ħafna issa ndur lejn il-membri għal darb'oħra. Grazzi ħafna nirringrazzja il-mistednin tagħna sissa smajna fajt interessanti fer. Xtaqt nerġa' lura għal suġġett li għajju minn għal-ġimgħa l-oħra mm, meta kellna kumitat speċjali fuq il-politika soċjali finanzjarja u l-kriżi tagħha. Mir-rapport tagħhom kien hemm reliance wis fuq regolaturi u anki l-istituzzjoni finanzjarja speċjalment il-Basel 2 fuq inkwantu għal, -inkwantu għal modelli matematiċi li dawn ħafna drabi enuna ma fi żmien ta' kriżi ma kien jiswa għal xejn. Ġifieri ċertu risk factors ma il-herd mentality u risk appetite. Dawn kollha ma ma ġewx trattati mill-modelli il-fat u koll li dawn l finanzjari u regolaturi jużaw l-istess modelli ġifri il-riski fuq il-bilanċ tagħhom, il-hedging, eh, kollha ġifiri jittestjaw il-likwidità. Eh, ma taħsbux intom ukoll li konna qegħdin norbtu wisq ma' dawn il-modelli matematiċi u jekk taħsbu għali jekk x'nistgħu nagħmlu dwar dan. So fisa. Grazzi ħafna Ehm, sissa għedna nitkallmu bil-Inglis u bil ġermani sa nitkellem bil-Franċis, l-għonnet nirringrazzjakom tal-edina. Nasleb li din id-diskussjoni huwa importanti ħafna ehm, anki li ċittadini l-Komitat ta' Bal ta' Bazil laqas biss jaf bih, għaseb wara kemm jaf kif jaħdem. Ġifiri, kif nejdu bil-Franċis, kemmu accountable, u minnu accountable. Huma suġġett importanti jina nara eh, u kol fuq eh, dak il kelkom xtejdu intom fuq il-ċertu banek li jaħdmu għal-kumpanniji. Kelli mistoqsija ma issan ditnej wara li smajt li l-kom. ċifri mux biss irridu nifinanzjaw l-ekonomija vera, ma fl-opinjoni kom xtiet tkun dik il-mizura li u koll tista tiffinanzja proġetti fuq medda twila ta' żmien. Mhux biss ġifiri biex nejnu l-ekonomijiet tagħna għal kabbir aħjar, ma fl-opinjoni tagħkom xie tkun l-aħjar ħaġa biex ninkoraġġixxu l-finanzjament fuq medda twila ta' żmien. It-tieni mistoqsija, speċjalment ta' Sir Blunen Vinjel, jiena mandi xejn kontra il-mudell ta' Santander, imma inta taħseb li dan huwa il-modell iktar jaqbel ma' suq li tilna ninsawx li qegħdin aħna qegħdin fl-Unjoni Ewropea fej għanna sistemi partikolari għalek inti kif tista tista tgħidna fuq dan il-modell u kif jaqbel mal-suq intern. Il-kellimni missik joġbok. Grazzi ħafna, Sinjura. Fil-qosor ħafna. Għandi mistoqsija Assur Trajkel mill-grupp Erste li eh, il-fat li tkellem tant b'mod sinċir veru apprezzajt jiena. Inti qed li rapportijak li meta għandek bank li jkun qed jaħdem bil-loans, bis-self, u l-kwistjoni tal-bonuses, x'taħseb dwar dan? Kif għandu jitratta il-bonuses? Għaw xaħtiħu li xti jintervjeni le jien għandi zoċ punti tijaj stess, nidi forsi diġa semmejna, specialment fuq il-Basel Impact Assessment, sur Walter, inti ktar li tkellimt sħat fuq il-timing, il-mikro u l-makro effetti. Ma naħseb il-membri ta' dan il-kupitatu anki jina stess, aħna interessati biex naraw jekk inti u xqed ħares lejdan b'mod iktar miftuħ. Dak kollu li għaddej bħalissa ġifir dak xqed jiġri fil-capital markets, derivativi, lilin mill- capital requirements li inti qed tara bħala prioritorji jien naf li inti xogħlok huwa s-settur bankarju imma qed naraw li xogħlok mhuwiex iżolat il-fatt ukoll li nużaw il-buffers fi żmien ta' kriżi, fi żmien ta' recession, ta' riċessjoni. Ma jekk mhux qed niżbalja għadna f'din dan il-perjodu għadna ma bdejniex verament nirkupraw. Għalhekk il-buffer building fl-opinjoni tiegħek kif jistgħu jiffitjaw fir-realtà ta' fejn insabu l-lum li ovvjament varja minn stat membru għal ieħor. Ġifieri kif jista' jkollna timeline ta' tul fisseħ iktar eh, li jkun l-istess. Mbagħad dak li qalet Kejs minn Ben li Fl-aħħar mandat tiegħu dan il-Parlament aħna konna mħasba fuq ċertu risky correlation, tail risks. U konna saqsejna u koll il-Komissjoni li t-rifletti dwar dan. Aħna kontent bil-fat li dan eh, l-affarijiet qed jiġu studjati, ma kif nistgħu nkunu ċerti li aħna qegħdin nagħmlu xogħolna sow. Speċjalment ġifri fuq effett li jieħu żmien u mhux jisna biss qegħdin naraw xadu kemm ġara mod riċenti. Bella, nerġgħu nisimgħu il-mistednin tagħna, Sur Walter. Skużani. Signora Karis? Issa, trid intervjeni u fl-aħħar. Issa. Rapporter ukoll jixtieq jgħid sentejn dieda. President, sissa dan id-dibattitu joħroġ ċar kemm huwa importanti dan il-kumitat jiena xtaqt ngħid b'mod ċar li jekk aħna merna xinniex nilħu bilanċ, bilanċ xira fuq dan kollu, jekk fl-Unjoni Ewropea ma ma il-settur bankarju ma jqis verament il-struttura ekonomika tagħna jekk il-proposti li jiġu adottati skont Basel u jkun hemm direttiva Jena, ma narax li aħna f'dan il-parlament se l-om. Għalek, emżon li flimkien naħdmu fuq dawk l-affarijiet li għadhom jifirduna biex nilħu riżultat flimkien. Għalek, sur għalte, għalik din il-mistoqsija, fl-opinjoni tijak. X'inhu ma dawk id-dossiers li fil-Kumitat ta' Basel għadkom ma wasaltux dwarhom? meta se jkun hemm studju fuq l-impatt dwar l-ekonomija minnaħa tal-banek kif dawn jolqtu l-SMEs, inti tkellimt fuq il-timetable ta' trade book. Il-problemi li kolom u kol timetable l-istess il-trading book inti jettina jritjina jina laqsal ħarta din is-sena, imma mod de facto t-tadina u koll li l-Amerikani fil-Q4 2011 se jamlu trasposizjoni anki fl-2012 aħna lanqas biss nafu jekk is-CDR numru 3 u xejn nexinna sal l-2012. Għalhekk dawn l-iskadens, dawn it-timetables, qegħdin inqabluhom, qegħdin naraw li ħajaqblu bejniethom. Inti aħna rridu naraw jekk dawn il-proposti x'se jkun impatt tagħhom fuq l-ekonomija vera. Anki l-increase on capital share kif ximpat se jkollu fuq is-self lejn l-SMEs peress li l-istruttura tal-Banek Ewropew tvarja il-ġimgħa l-oħra għalunna li skont dawn l-istudji sissa l-Europa għadha ma nexilix tiddefinixxi x'inhu kapital. Definizzjoni qiegħda l-benefiċċju ta' dawk il-kumpanija li huma listed u eh, detriment ta' dawk li mhumiex listed, jiġifieri dan kollu jġib miegħu trattament mhux ugwali. Dawn huma l-problemi li rridu nindirizzaw għax għanna strutturi ta' banek differenti u strutturi finanzjari differenti. Jiena namillek appell biex dawn l-affarijiet nistudjawhom. U, u mux biss nkunu nistaw naraw minu li stidu minn mux. U anki narraw l istess mod li fuq il-livell Ewropew peress li hemm differenzi fis-sistemi li konna kapital um, outside capital meta ma taqbel pereżempju mal-Amerikani. Din hija sfida li anki naqsu riski f'dan is-settur. Imma qed nitkellmu fuq iktar kapital huwa diffiċli fil- żmien tal-lum li l-banek Amerikani jistaw eh, jil-deliverjaw kif suppost. Grazzi ħafna. Very much. Um, so now we'll, we'll come back to Grazzi ħafna sa nisawwar lura ura sur Walter naħseb li nistgħu nibqgħu għaddejjin sa 10 minħabba illi l-affarijiet l-oħrajn fuq l agenda tagħna mhux daqshekk importanti, mhux ħajħdulna daqshekk ħin. Da ma jfissirx però tista' t-tkellem għad eternu. Le, ma tantx eh, ħan nipprova ħana mill ħjar nista, però dawn huma suġġett importanti ħafna ma tantx għandi ħin. Jiena naħseb li jiva, wa vera li dawn l-overlying models huwa huma problema sfortunatament ma nix tweġiba sempliċi. Tip A, per eżempju, hija model sempliċi biss għandek modelli wkoll komplessi naħseb l-aħjar mod u li jkollok perspettivi differenti ta' kif tħares lejn l-istess ħaġa ħafna salvagwardji differenti, stress testing per eżempju, tipprova tara perspettivi differenti. Jekk inti biss tiddependi fuq mudell wieħed, jiena naħseb eh, flola likwidità li jkollok naħseb li hija xi ħaġa pjuttost riskjuża. Issa f'dak li għandu x'jaqsam il-kwistjoni li għandha x'taqsam mal-promozzjoni ta' proġetti l-ma maħsuba li jdum iktar fit-tul, l-ambjent, l-ekonomija. Jiena naħseb li l-fatt li aħna nippromovu sistema bankarja iktar stabbli li taħseb iktar għal-ġejjin fejn l-inċentivi jkunu bbażati u maħsuba għat-tul u mhux pereżempju short term recognition għalissa u mbagħad x'importana milli jiġri fil-ġejjin. Jiena naħseb li procyclicality dawn l-elementi kollha li semmejna jistgħu jgħinuna sabiex aħna naħsbu iktar fit-tul, nħarsu l-qoddim u jkollna sistema bankarja iktar sostenibbli. Issa dwar il-kwistjoni ta' ħin u l kontest li huwa daqsxejn iktar wiesa bħal pereżempju l-buffers li qed insemmu, aħna u hekk għal darba ħajkollna numru Eh, ta' biċċiet ta' informazzjoni li għom f'Ġunju Lulju li ħajkunu importanti ħafna sabiex aħna nkunu nistgħu noħorġu bi proposta bilanċata li tibbilanċa dak li ħana nixtiequ nilħqu kif ukoll xi ftit mitħassib li aħna smajna hekk. Ġifiri, waħda mill-affarijiet li huma verament importanti huma pereżempju l-QIS, kif dan jista' jkollu impatt fuq tipi differenti ta' banek eh, fuq il-pajizi, fuq il-kumpaniji, ecc. U kif jista' jolli l-level tal-kapital qabel mal-lum il-ġurnata. U eh, aħna fejn nixtiequ naslu, x'nixtiequ x'inhu l-iktar riżultat raġunevoli li nixtiequ nilħqu. U mbagħad naturalment x'inhu l-ispejjeż involuti, ġifieri rridu nkollna approċċ integrat ħafna li huwa differenti ħafna minn dak li sar Eh, f'Bażel wieħed pereżempju sabiex niġbru il-biċċiet kollha flimkien ħalli nispiċċaw bistampa ċara u proposta li hija bilanċata. U anka pereżempju differenzi bejn tipi differenti ta' banek, il-banek kooperativi u dawk li mhumiex hekk tħares lej ftehim tal-1998 ma' hemm xejn li jingħad fuq il-banek ta' banek kooperativi, nsemmu biss retained earnings u issa naħseb aħna provajna verament nibbilanċawa dan, nejdu iva fuq ekk qegħdin nitkellmu, iżda għax xat nirreferu eżattament. Mħabba li hemm tip differenti ta' modelli li jistgħu jintarfu f'dan il-kontest u aħna parti minn hekk qegħdin u koll nejdu li xiftit minn dawn il-prinċipji jista' jkun illi ma japplikawx għal kumpaniji kooperativi u joint stock. allora naħseb illi rridu naraw eżattament ċista dan ifisser fil-kontest Ewropew minħabba li l-Kumitat ta' Basel huwa format minn 27 pajjiż u naħseb li huwa importanti ħafna għandu importanza disproporzjonata fil-kontinent Ewropew. Aħna qegħdin nippruvaw nibbalanċaw il-kwistjoni kemm jista' jkun meta qegħdin nitkellmu fuq it tipi differenti ta' kapital Naħseb li l-iktar lezzjoni importanti li nistgħu naħdu mill-kriżi hija li jekk meta e, meta l-istituzzjoni tinsabu taħt stress, irridu naraw x'kapital għandna ħalli aħna nippruvaw nerbu l-problemi, ikollna credit write-downs u mmorru direttament għal retained earnings. U naraw ġifiex għal core capital, kapital prinċipali dinja dan huwa punt li bda b'xa xejn rridu nsaħħuh. Jiena naqbel ukoll ħafna ma dak li qal il-kollega u anke dwar il-buffers dwar eh, it tranzizzjoni l standards il-ġodda, ħna din ngħidu li hemm ħafna istituzzjonijiet li qegħdin jagħmlu profit bħalissa u nafu li jista' jkun li nirċievu ħafna iktar xokkijiet li ġejjin fuqna unħaddu minn burraxki oħrajn, pero aħna issa rridu nippruvaw konna buffers iktar oljin ħalli nħejju ruħna għal dak li ġej. U dan huwa importanti ħafna lina ħalli bekk aħna intemmu pakket, pakket sieħ, ħalli bekk niprovdu direzzjoni għall-industrija. Dan ringrazzjak. Barbara. L-ewwel nett eh, jiena nixtieq nikkummenta fuq il-suq intern. Bħala aħna ta' sandander aħna nasbu li dan il-proposta taqbel mal-modell tal-kumpanija tagħna u aħna kontenti minħabba naturalment nixtiequ l-ewwel naraw li dan l-affarijiet isiru minħabba d-disciplina interna u l-governanza li hija importanti ħafna. Ġifri aħna nixtiequ li l-ġestjoni tas sussidjarji jkunu dipendenti, jkunu fuqhom ukoll. Dan ma jfissirx li dan jista' jaħdem iżda anke l-modelli tal-kumpaniji l-oħrajn. Però nixtieq nikkummenta wkoll fuq il-dipendenza żejda fuq dawn il-modelli jiena naħseb li dan il-punt din l-idea li daqsxejn eżaġerata xi kultant minħabba li f'ħafna mill-banek il-modelli tal-kapital il modelli tal kapital ma kinux daqshekk żbaljati, forsi nista' ma stramba ma tant nejdan, dan, però l-ewwel il ir-riskju tal-funding illi eh, kien waħda mill-kawżi tal- tal-kriżi kien identifikat mill-modelli tal-kumpaniji tagħna. U l-Economic Capital Models dawn il-modelli tal-kapital ekonomiku Eh, ma nsibx li kienu daqshekk eh, għażina. Issa anke fuq ir-rating models aħna santander U kol nistgħu ngħidu li dawn il li ma mxewx żina aħna għandna wkoll ċertu parametri ta' ċiklu li huma validi. U kull model, però għandu il-restrizzjonijiet tiegħu U allura aħna qegħdin nitkellmu fuq l-użu ta' dawn il-modelli għanna d-dispożizzjoni tagħna u jekk inti tixtieq li jkollok disċiplina u corporate governance u il-manager l-ola manager jaf, naħseb li bekk tista' tuża l-aħjar, tuża bl-aħjar mod il-modelli mingħajr ma tfalli bħala riżultat tal-użu tal-modelli, Jina naħseb din hija kwestjoni ta' tmexxija tajba u din it-tmexxija tajba qatt ma tista' tkun identifikata fir-regolamentazzjoni, din tista' tiġi biss bis-supervizjoni l-iktar adattata u naħseb li l-Bank ta' Spanja huwa eh, l-aħjar eżempju minħabba li kuljum jiġu qudiemi fuq il-mejda fuq l iskrivanja tiegħi jistaqsuni fuq dawn il-modelli. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Triko. Grazzi, jiena nixtieq li nibda fuq il-modelli matematiċi Aħna naħsbu li dawk l-intaqxejn eżagġerati, żejjed u l-banek mhux dejjem joperaw fuq dik il-bażi, però jekk inti tixtieq tqassam ir-responsabilità dawk illi rċivew il-Premju Nobel għal din it-teorija tal-alternattivi ma nafx hekk wiex possibbli nerġgħu naħdu l dan il-premju. Minħabba li anka f'dak li għandu x'jaqsam restrizzjoni tal-bonus, eh, dinja dan huwa suġġett diffiċli ħafna aħna bank retail li għandna fil-fatt 50,000 ħaddiema u 49,000 minnhom 700 per 47,700 ħaddiema jagħmlu bonus sostanzjali u dawn huma dawn in-nies li jagħmlu li jieħdu s-self. U aħna ma nagħmlux ħafna flus b'dawn is-self, aħna nħallsu l-bonuses li xi żewġ managers, iżda nagħtu ħafna bonuses ukoll lil traders illi jagħmlu ħafna profit fuq uh, uh, fuq low capital deals. Dawma il-managers mux għadin jirċivu bonuses kbar, huma tkunu affettwati wkoll bil-kriżi kif ukoll minn din eh, eh, l-ostilità kontra l-banek jisa u jina naf li dinja problema kbira ħafna ma nafx kif nista' nek u rridu nagħmlu xi ħaġa sabiex nippruvaw nisolvu Issa dwar il-buffering jiena naħseb illi ma nixtieqx noqgħod nirreklama ħafna lil Spanja minħabba li l-kollega diġà għamlet ħafna reklama l Santander. Le jiena naħseb illi dan huwa importanti ħafna li ngħidu li importanti li tkun bank sistematiku. Meta tħalt is-sur Blandel għalli erstewa bank, ma sibx li kien jaf li neżistu aħna forsi hemm bżonn li nagħmlu daqsxejn iktar reklam, forsi tistgħu tgħinuna. Iżda nixtieq nitkellem fuq il-buffering li naħseb li huwa importanti ħafna l-mod ta' kif huwa mfassal bħalissa jista' jkun li forsi ikonna x'riżultati fil-ġejjieni, però għalissa aħna l-unika ħaġa li qed jagħmel dan il-mudell qed ipoġġi l-livell tal-kapital fuq it-talba tal-buffers, jiġifieri jekk fl-aħħar mill-aħħar inti kollok ratio irrid ikun ta' 6% jekk inti titħallas id-dividends lil lil dawk li għandhom l-isma inti titħallas iktar, pereżempju 9% jinkella titlef il dawk li għandhom l-isma minħabba illi inti ma tkunx tista' tħallashom. U dan huwa wieħed mill-każijiet fejn l-oppost huwa ħafna iktar validu, ġifieri għal dawn il-buffers, dawn il-banek, mhumiex ħajkollhom Eh, nies li qed iżommu l-isma li jkunu fi żvantaġġ. Ġifieri inti qed tifavorixxi sistema bankarja illi kritikat ħafna l-Kummissjoni Ewropea f'dak il-każ Inti tifavorix id-Deutsche Landesbank daw il-Banek Reġjonali tal-Ġermanja li ħadd ma jitlobhom sabiex iħallsu dividends u ma tantx interessom fuq il-buffers. Jiena naħseb li għandna nqogħdu attenti ħafna dwar dan. U Spanja naħseb li huma ħolqu sistema tajba ħafna ta' provisioning kontra ċiklu li taħdem kontra ċiklu. Jiena naħseb li aħna nagħmlu l-istess din il-miżura fil-fatt verament saħħet is-sistema bankarja ta' Spanja. Għalfejn ma naqbdux nikkopjaw dan il-modell, dan il-miżura, għalfejn għandna nivvintaw xi ħaġa kompletament ġdida. Grazzi ħafna sa Siblanduwik. Grazzi ħafna, jien naħseb li fuq kwistjoni tal-modell matematiku naħseb li din kienet xi ħaġa illi kienet edha fil-qalba ta' dak li jiena xtaqt ngħid minħabba li naħseb li l-approċ ġenerali, anzi l-ewwel dinet jekk taf x'inhuma il-modelli matematiċi li huma fil-bażi tal- sistema ta' Basel hemm artiklu importanti u interessanti ħafna minn Gordi dwar is-sistemi u tas sena dakil fis-sena 2000 u hemmhekk inti tista' taqra li ċiklu ta' riskju globali huwa importanti ħafna f'dan il-każ. U jekk inti taħseb illi dan nistgħu insolvuhom billi nħarsu lejn l-koeffiċjenti fil-kriżi u ngħidu pereżempju nistabblixxu dan f'wieħed punt 25 minħabba li aħna ntrajna fil-kriżi li dan kien dak li kien hemm bżonn. Inti trid eh, tiftakar illi id-darba li jmiss jkollok prodotti ġodda naturalment u l-correlation u l-coefficient ħajkun differenti ħafna dawn il-modelli matematiċi jiddependu fuq il-livell ta' distribuzzjoni. Aħna nafu li il-matematika tal dawn is-sistemi ma jipplikawx u allura hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa dawn huma modelli li għandhom ikunu ehm, fil-qafas tagħna u aħna nitkellmu wkoll dwar il-livelli ta' diversifikazzjoni u għalmenu ċertu pina għal-konċentrazzjoni, per eżempju, pini kontra defizzjoni għal ċertu modelli tal-kumpanija din tkun xi ħaġa li tkun xi ħaġa iktar tangibli, però issa dwar mistoqsijiet ta' Franza naħseb li nista' ngħid li kien hemm żewġ partijiet ta' din il-mistoqsija. L-ewwel neċ nistgħu nagħmlu dwar il-kwistjoni tal-finanzjament, jiena naħseb li waħda mill-tweġibiet għal dan u li din hija riforma tal-corporate governance di ħaġa importanti ħafna u naħseb li dawn l-affarijiet huma iktar um, faċli li tgħidhom milli tweġibhom. U aħna rajna x-rekomendazzjoni dwar xandu jissir f'dak l xaqsam corporate governance, pero għadna ma rajnix li kena ħafna pajizi li diġa implementaw dawn il-mizuri sabiex eh, u koll jimponu daqxie ta' produzzjoni sabiex nimxu fuq dawn il-mizuri. U minna ħallas per eżempju risk officers iċ-ċer u CEO għandhom kum l-istess persuna. U xinejdu fuq trasparenza, hemm xi pajjiżi li jixtiequ li jkun hemm corporate governance ta' vera, però nixtiequ li nbidlu regoli tal-kontabilità ħalli dawn dawn il-prodotti jissejħu b'mod differenti ma jistax ikollok governance u tmexxija tajba jekk inti tibda tiddiskutu dan l-affarijiet. Aħna għandna bżonn prodotti tas-suq tal-kapital. Jekk ma jistax ikollok corporate governance, naħseb li din tkun problema x'in nies ma jkunux jafu x'nu għaddej fil-kumpanija. Corporate governance huwa importanti ħafna u punt ieħor dwar is-separazzjoni jiena naħseb li għalina jekk inti jkollok banek li jitkellmu fil-kumpaniż żgħar daqs medju retail banking jiena naf li huma jagħmlu kapital eh, eh, jaqsmu l-kapital u rridu naraw ukoll eh, xkonna ngħidu l-aħħar darba jekk aħna qegħdin nitkellmu wkoll fuq l-għajnuna għall-ekonomija li nistgħu nagħtu issa nagħmlu issa dak li nistgħu nagħmlu għalli nikkapitalizzaw is-sussidjarji ħalli Għalli bekk, jina minnada eh, eh, għom, għabba li kun jafu xini situazzjoni tal-kapital taħħom. Intom u kol saqsejtu l-mistoqsija dwar struttura tas suq intern tal-Unjoni Ewropea. Din miex, din għandu xtaqsa ma dak li jena kontet nejt sissa ġifri dal-kustjonijiet li għandu xoqsma supervizuri lokali, strutturi tal-branches. U s tana tagħna aktar minn ikbar minn daktar Ġermani ġermanja u ikbar minn daktar tal-Franza inti għandek bżonn li jkollok superviżuri illi jiraw kif dan għandu jopera. U għal darba oħra eh, jiena nixtieq ngħid illi eh, jista' jkun li din hija xi ħaġa mitlufa diġà aħna favur li jkollna għafas regolatorju iktar wiesa ħalli bekk il- dis-sistema tkun tista' tapplika għal mod ta' kif dawn il-baħam il-banek eh, jaħdmu. U rridu namlu ċara li dawn il-banek tagħna jkunu kapitalizzati kif suppost nixtieq naqfa ma xogħol iktar ħin. Grazzi tassew l kulħadd. Jina naf illi sur xwas mill-Kummissjoni jinsab hawnhekk ma nistax nadilek il-kelma biex twieġeb kollox, ma għandi mistoqsija waħda għalik. Forsi l-kol nishtiq nisimaw tweġiba li għal-aktar il-rapporter su Shadows. Aħna smajna Mr. Walter li l-Komitat Basel qed jistenna biex kollox jinġabbar flimkien f'Ġunju Lulju permezz tal-evalwazzjoni tal-impatt biex naraw kif kollox huwa marbut ma' xurxin. Aħna kif irridu nieħdu dan in konsiderazzjoni. In dak li għandu xaqsam CRD3 u CRD4 interrelazzjonijiet. Aħna rridu nlestu l-aspetti kollha sa ta', ta CRD3. Mbagħad meta kważi nkunu spiċċajna kollox, niskopru l-kumitat ta' Basel ħareġ b'xi ħaġa illi aħna ma isnijiex s'issa. X'qed tagħmlu fil-Kummissjoni dwar dan? Grazzi tassew, Sinjora President. Qabel ma nwieġeb il-mistoqsija tiegħek nixtieq nagħtikom traduzzjoni ġenerali dwar dak li ħna qed nagħmlu fuq livell tal-Kummissjoni. il komissjoni tappoġġa l-aġenda tal-20 u l-ħidma tal-Kumitat Basel. Aħna qed naħdmu mill-qrib mal-Kumitat ta' Basel fuq dawn il-kwistjonijiet kollha biex niżguraw illi kull speċifitajiet Ewropej, kull differenzi fl-istrutturi tal-modelli tan negozju tagħna jiġu meqjusa f'dawn in-negozjati. Issa, f'dak l-għandu xaqsam l-impatt il-Kummissjoni qed tagħti importanza kbira l-evalwazzjoni tal-impatt. Dan qed tagħmlu biex turi l-importanza u għalhekk staqsit il-Kumitat ta' Supervizuri biex jgħinu għafdin il kwistjoni Għalek, eh, tisir ħafna xol minnaħa ta' supervizuri Ewropej biex nifmu jekk hemm xi speċifitajiet Ewropej u x'inhuma l-impatti ta' dawn il-proposti fuq l-istrutturi Ewropej. Jiena nixtieq ukoll nenfasizza dwar l-importanza tal-konsultazzjoni. Aħna ridna nifmu dawn il-partikolarijiet Ewropej u għalhekk neddejna konsulta eh, l-ispiċċat 15 ilu Aħna organizzajna wkoll smieħ pubbliku illi sar nhar it-tnejn illi għadda l-ġimgħa l-oħra. U aħna aħna kellna aktar minn 150 parteċipant u l-partijiet kollha interessati li rridu jitkellmu nataw l-opportunità biex huma jitkellmu. Dak li għandu x'jaqsam il-ħinijiet aħna qed nistennew li konna xi riżultati preliminarji tal-evalwazzjonijiet tal-impatt fis-sajf. U għalhekk dan huwa f'konformità sħiħa mal-proċeduri fil-Kumitat ta' Basel. Fuq livell ta' kummissjoni aħna wkoll nagħtu importanza kbira l-analizi tal-impatt makroekonomiku. Għalek aħna qegħdin namlu analizi interna bl-appoċ tal-Bank Centrali Ewropej u esperti oħra minn direttorati ġenerali oħra Illi ser ikun qed jaħdmu fuq dan id-dossier importanti. Nixtieq nispiċċa billi nitkellem dwar punt importanti li huwa trasparenza u rrida tagħna illi eh, nikkoperaw. Naħseb li dan huwa kruċjali għaliex dawn il-proposti jistgħu jkollhom impatt sever. Wieħed mill-fatt li juru din ir-rieda li aħna għandna huwa il-konsultazzjoni li aħna nedejna fi frar permezz ta' smieħ pubbliku kif ukoll permezz ta' smieħ pubbliku li aħna organizzajna l-ġimgħa l-oħra. Aħna lesti u aħna lesti li nilqaw tħassib kollu tal-partijiet interessati. Għadna ma deċidejna xejn f'dan il-livell, aħna rridu nifmu jekk hemm xi kwistjoni speċifiċi Ewropej li mbagħad jiġu riflessi fl-aħħar proposti. Jiena naħseb illi dan huwa dak kollu li kelli xi ngħid dan ir-rigward jekk tixtiequ tistaqsuni aktar mistoqsijiet jiena lest illi naċċettom. Jiena diġà bbużajt minn ġenerożità rapporter tgħid il-President li jirdu jippreżentaw il-punti li jmiss fuq l-aġenda. Grazzi tassew. Xorta, aħna ċassati dwar kif irridu suppost nispiċċaw eh, leġislazzjoni meta tfada l-evalwazzjoni tal-impatti, misa dan ħan diskutuħ bejnietna. Il-konsiderazzjoni tal-bozza rapport Mr. Kara ser ikun fl-ewwel ta' Ġunju, u mbagħad aħna qegħdin nistennew illi jkollna l-iskadenza l-emendi fit-8 ta' Ġunju nikkonsidrawhom fit-28 ta' Ġunju u il-votazzjoni fl-ikon ser issir fis-6 ta' Settembru. Din dan huwa l-kalendarju attwali għar-rapport tas Sur Karastis dwar is-CRD erba'. Għaldaqstant, grazzi tassew lil kelliema tal-isforzi tagħhom u jiena diġa qed nara illi hemm min eh, illi qegħdin tibdlu il-business cards tagħkom u għalhekk l-arfin tagħkom ser nużawh ukoll fil-ġejjieni. Grazzi. I'll just leave a couple of minutes for people to who if those natikom ftit tal-ħin ftit minuti biex min jixtieq jitlaq mill-kamra eh, jitlaq bil-mod nar ma jagħmel storbju għaliex aħna rridu inkomplu u natu lil Hans Peter Martin ftit tal-kwid biex huwa jkun jista' jippreżentana l-opinjoni tiegħu. Allura jekk tixtiequ titilqu jekk jogħġobkom tilqu mill-kamra bil-mod u mingħajr ma tagħmlu storbju, grazzi. Um, could you could you please hurry up because we do have an, we have two more items to discuss. Ekk ġobkom għaġlu ftit għal isfadlina żewġ punti oħra x'niddiskutu, sa ser ngħaddu għal punt numru erba. U għalhekk jekk tixtiequ titkellmu hekk joġobkom tkellmu in minn din il-kamra. Għaliex jiena ser ngħaddi l-kelma lil Hans Peter Martin biex huwa jintroduċi la bosta ta' opinjoni hawnhekk din il-kamra dwar l-interkonnessjoni tar-reġistri kummerċali. Naħseb illi tista' t-introduċinna dan is-suġġett tal xaw biżejjed kwiet. Grazzi ta' sew, Senjora President, jiena nista' nkun fil-qosor. Anke jekk din hija xi ħaġa astratta. U hija xi ftit teknika, ma torbot b'mod dirett ma dak li kon qegħdin niddiskutu f'ħafna kwistjonijiet aħna tkellimna dwar nuqqas ta' informazzjoni, is-swieq finanzjari per eżempju, il-kumpaniji kwotati u l-green paper tal-kummissjoni hija marbuta ma' dan. Hemm ħtieġa illi jkun hemm interkonnessjoni aħjar bejn reġistri tan-negozji. Għandna diġà reġistri kummerċali fl-stati membri individwali u anke b'mod elettroniku. Imma dan mhumiex konnessi. U għalhekk dan huwa xkil għall-iżvilupp fis-suq intern. u jikontradiċi wkoll sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja li jgħid li għandu jkun possibbli biex eh, negozju f'pajjiż ikun attivi f'negozju f'pajjiż ieħor. Dan di mhix ħaġa tajba l-konsumaturi għaliex ma tagħtix garanziji ta' sigurtà legali hemm xi ċifri Illi mhumiex tajbin dwar kemm nistgħu aħna nfadlu. Ma nistgħu ngħidu illi jekk hemm 27 stat membru li jkunu maqudin flimkien nistgħu nifrankaw ħafna flus. Li BR hija xi ftit komplessa f'termini proċedurali u din hija xi ħaġa volontarja. Approċċ ieħor li jista' jkollna huwa li jkollna l-interoperabilità bejn ir-reġistri. Din hija inizjattiva ta' riċerka u l-perjodu ta' studju issa spiċċa. Eh, mit-tillet id-deja li l-IMI, dinja xiftit limitata għaliex titratta eh, dwar is-settur ta' servizzi. U hemm l ta' li justice ukoll. Dan joffri xiftit tal-possibilitajiet imma mhux eżatt dak li għandna bżonn. Dan huwa relevanti mhux biss fid-dawl ta' suġġetti li aħna konna qed niddiskutu imma wkoll dwar kif l-informazzjoni tista' tingħata b'mod faċli l-investituri u l-bejjieħa kif ukoll iċ-ċittadini u l-kumpaniji li huma jistgħu jinvestu fihom u tagħtina e, xifta dak trasparenza. Ir-rapporter jirrakkomanda illi aħna ma rridux nibbażaw ruħna fuq sistema waħda biss, imma irridu nesprimu il xewqa tal-Parlament Ewropew illi tinkiseb it-trasparenza permezz ta' ċertu rekwiżiti. Il-Kummissjoni nixtiequ li tesprimi l-opinjoni tagħha jekk hemm bżonn ta' aktar eh, reġistri bħal daw, iva aħna neħtieġu aktar reġistri għandna bżonn ta' aktar effiċjenza wkoll għandna bżonn ta' soluzzjoni Ewropea integrata illi ma tridx iżżid il-burokrazija. Aħna ma rridux dejta biss, aħna rridu wkoll niżguraw il-ħarsien tad-dejta. Dan nixtiequ nagħmluh biex id-data tiġi tkun disponibbli biss jekk hemm ħtieġa li wieħed ikun jaf ċertu affarijiet u mhux biex ikun hemm eh, kompetizzjoni. Jiena nisab ħerqan li nisma' x'għandhom xejdu l-kollegi grazzi sew sur Martin Udo. Grazie, signora Presidente. Jien qed nitkellem fi St. Peter Zeman, it-teżorir ta' grupp tagħna, illi kien qed jitratta dan l-abbozz inizjali dinja bieċa xogħol importanti li t-għetti titratta l-Unjoni Ewropea hawnhekk. Hawn lakuna hawn loophole ċara hawnhekk illi m'għandniex reġistru ta' negozju komuni għad dispożizzjoni tagħna, reġistru li jkun validu għan negozju bejn il-kumpaniji, bejn l-affarijiet ta' negozju, bejn l istituzzjoni ta' kreditu u negozju imma wkoll l-implementazzjoni pratika tal-laki. Forsi nista' Fakkarkom sinjuri, kemmi diffiċli l-implementazzjoni tal-direttiva tas-servizzi meta aħna qegħdin naraw minn huma dawk li fornu servizzi. Jekk iridu li jkollna reġistru eh, affidabli mela allura il-burokrazija kollha konna neħilsu minna kien ikonna ċertezza legali għal mod kif aħna qegħdin nindirizzaw dan is-suġġett. Aħna naqblu ma' rapporter iġifieri aħna rridu naraw li titwaqqaf xi ħaġa fuq livell Ewropew, xi ħaġa li tkun mandatorja. Aħna naqblu mal-Kummissjoni dwar dan. Jekk namlu dan kollu b'dan il-mod li dan kollu jista' jaħdem, irridu miżura vinkolanti. It-tieni kriterja trid illi din trid tkun xi ħaġa eh, ta' pratikabilità, ġifieri ma jrid tkun hemm l-ebda xkil lingwistiku biex din tkun tista' taħdem rridu ikun hemm mod sempliċi kif eh, wieħed idaħħal informazzjoni, kif wieħed jifhimha u fl-aħħar mill-aħħar din trid tagħti ċertezza ġuridika u l-protezzjoni wkoll tad-dejta privata u konfidenzjalità. Dan huma tliet kriterji rridu nkunu ambizjużi biex aħna nindirizzaw dan għaliex dan huwa l-unika mod kif aħna nistgħu insibu tarf din il-lupol legali. Hemm xi ħadd jixtieq jitkellem is xwab. Iva, grazzi tassew. Signora President, jien nixtieq nżid ħaġa oħra. Ġifiri, f'xi stati membri il-kredibilità tan-negozji mhumiex daqshekk mhix daqshekk tajba daqs pajjiżi oħra, pereżempju fir-Renju Unit, ir-reġistru hemmhekk hemmhekk issib ħafna kumpaniji illi jeżistu u għalhekk il-kredibilità hija importanti kif qal is-Sur Bullman il-kredibilità tar-reġistri naħseb li tista' tiżdied u titjieb permezz ta' din il-proposta tal kummissjoni Għaliex eh, lan huwa li wieħed jinkludi kumpaniji li huma attivi u dan ser itajjeb it-trasparenza b'mod transkonfinali għalhekk aħna nappoġġaw il-proposta tiegħu. Grazzi tassew. Jiena xedow minn ta' grupp tiegħi. Jiena din nara pala xi ħaġa li torbot xiftit ma dak li għamilna fl-aħħar mandat meta aħna għamilna l-istatut għal kumpaniji privati Ewropej. U meta aħna kon qed nagħmlu dan, aħna trattajna il-kwistjoni ta' dak illi seta jiġri jekk l-amministrazzjoni ċentrali u l-post ta' negozju kien fi stat membru partikolari u l-uffiċċju reġistrat kien fi stat membru ieħor. U aħna hemmhekk spiċċajna b'rekwiżit illi irtu kunem il-ħtieġa illi id-dettalji jinaqdu u jkunu marbuta ma' żewġ postijiet. U aħna wkoll għamilna suġġeriment illi il-loġing ta' dokumenti reġistru wieħed partikolari Ewropew ikun jaqdi rekwiżiti tal-ġurisdizzjoni lokali u għalhekk ma jkun ma kienet tinħoloq multiplikazzjoni ta' rekwiziti f'bosta ġurisdizzjonijiet. U jina naħseb illi għawnek japplika l-istess mod jekk iridu inkunu nafu x'qed jiġri jekk il-kumpaniji eh, kollhom xi post ċentrali biex ma jista' jkollhom aċċess għad-dejta naħseb li din xi ħaġa meħtieġa. Jiena kont naħseb illi huwa importanti illi dan ikun disponibli għal pubbliku biex wieħed ma joqgħodx inkwita ħafna dwar il kemm ifattibli l-ħaġa. Imma spiss aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar dokumenti li huma disponibbli f'xi stat membru wieħed u jiena ma nafx għaliex jekk xi ħaġa li hija disponibbli f'xi stat membru għall-ispezzjoni ser ikun hemm dejta li suppost mhijiex li ma tkunx disponibli għal nies fi stati membri oħra biex huma jkunu jistaw eh, jarawa. Jina din irid nitratta f'aktar profondità, ma ma rridx noqogħdu neħlu fid-dettalji u naħsbu li eh, data protection qed toħol inna wis problemi aħna ninsabu fl-Unjoni Ewropea aħna għandna suq uniku u għalhekk dak li huwa aċċessibbli fi stat membru wieħed irid ikun aċċessibbli fl-istati membri kollha. Da kollu li kelli xinejta għalissa, bat senna ġonati titwila. Meta ħna ser ikonna res u l-emendi, għalix zgur il-leskadenza daqt waslet. Sur Martin, tixtieq titkellem għal darbuħra? Grazzi tassew. Grazzi tassew tal-kontributi ċari ta'kom. Nissur sur Bullman, tista tara eh, fejn baqa soċjalizmu saħħaġa li hija sempliċi eh, nistgħu nifhmuha u naqrawha li ser jgħin ċertezza ġuridika serħares, data dejta privata, saħħaġa sempliċi li tneħħi l-burokrazija. Din hija l-qalba ta' dak li qed nipprova nipprotuċi hawnhekk. Website ċentrali pereżempju, din tista' tkun idea tajba. Signora Bowles, tkun xi ħaġa sabi ħafna kieku d-dejta kollha fi stat membru wieħed tkun aċċessibbli fi stat membru ieħor. Jiena niftakar meta fil-Kumitat Kostituzzjonali aħna konna qegħdin naraw il-mod kif l-Iżvezja kienet qed tipprova toħroġ ċertu informazzjoni mill-Kunsill Mbagħad meta kien hemm affarijiet Ewropej dan kollu ġi disponibbli l kulħadd iwa ta' bilħaq, Sinjura Bowles, qatt ma kenniex aċċess għal kulħadd tal-informazzjoni sal-lum imma forsi jekk jaħdem dan ir-reġistru tan-negozju ċentralizzat forsi iva dan kollu jseħħ. Grazzi tassew l-iskadenza għal emendi għal 10 ta' Mejju f'nofsinhar. Għanna ser nikkonsidraw l-emendi fl-ewwel ta' Ġunju u ser nivvutaw fil-Kumitat Ekon fit-2 ta' Ġunju l-votazzjoni fil-Kumitat Ewlieni l dak ġuri se tkun fit-23 ta' Ġunju. Għadna ma nafux meta din se tmur fil-plenarja. Dan huwa l-kalendarju attwali. U għalhekk emmen disa l-10 ta' Mejju. Grazzi tas-sew. Issa, l-aħħar punt għallum għal nofsinhar punt numru 5 huwa il-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-abbozz tal-Budget 2011, is-sessjonijiet kollha. Ir-rapporter huwa Andreas Schwab. Ringrazzjak ħafna, Senjura President. Kollegi, mela jwasalna fl-aħħar punt tal-lum. Għan nitkellem fil-qosor, għamnek qed nitkellem fuq ammont sensjali ta' flus għalhekk hemm bżonn nibqgħu fukati. Il-proċeduri l-ġodda, skont ġifri l-Trattat tal-Lisbona, jfissru li proċedura tal-budget issir proċedura partikolari il-Parlament u l-Kunsill flimkien fl-ewwel qari jiddeċidu fuq il-budget. Ovvjament, din hija l-ewwel sena li se għandna l-proċedura ġdida. Ma nafux ikkux se taħdem tajjeb kif qed nimmaġinaw. Imma aħna segretarjat rapporter u shadows qed nagħmlu l-almutana sabiex din il-proċedura ġdida tkun tista' taħdem kif suppost. Il-Kumitat tal budget Edrevski se jgħati rapport dwar it-tielet parti tal-budget l-emendi iridu jaslu sa' 12 ta' Mejju, t-realizzaw kemm għandna ftit ħin mħabba din il-proċedura accelerata. il sekretarjat jirrekomenda wkoll li l-emendi jintbatu r-reporter mill-ewwel. Issa, xtaqt insemmi xi punti dwar il-kontenut, speċjalment fejn il-Kumitat tal kon eh, jista' jagħti daqqatit l-ewwel net fuq il-politika ta' kompetizzjoni, fuq l-istatistika u wkoll il-Eurogroup li jgħat jissorvelja eh, l-Unjoni Monetarja Ewropea un batem l-affarijiet li għandhom jaqsmu mat-taxxa il-Kumitat hemm ċertu affarijiet li għandhom xaqsmu mas-settur finanzjarju meta nsemmu il-microloans qed nitkellem fuq sezzjoni 13. Jina Wieħed minn dawk li laqas biss rajtu kollu l-budget, ġifri mhux noqgħod nfettaq fuq id-dettall, ma xaqt ngħidilkom biss kollegi li qed nitkellmu fuq perjodu ta' seba' snin il-pagamenti ġifri jmorru fuq seba snin minn sena għall-oħra jkun hemm ċertu numru ta' tibdiliet u eh, ma' shadow reporters binna li nieħdu il-kapitli tas-sena l-oħra nirrepetuhom din is-sena Imma rridu naraw kif se nagħmlu dawn il-pagamenti iktar tard din is-sena. Ħanimxu ma' l-suġġetti prioritarji. Irridu naħseb ukoll nagħtu daqqatajn lejn din il-problem tal-istatistika kif insaħħuha. Grazzi ħafna. Kellim li miss. Grazzi ħafna. Signora President, nistaw neħdu nota naraw li din il-proċedura ġdida se tbiddel id-dinamika ta' dan il-proċess kollu. Jekk aħna verament ridu nuru l-influenza tagħna fil-riżultati aħħarin iridu naġixxu mill-bidu net għalhekk huwa importanti li aħna flimkien ma' likon naraw eżattament se tkun il-pożizzjoni tagħna u nejdu se tkun. nitkellmu f'viġu waħda ġifri perspettiva tal-ikon naħseb nistaw nejdu li se jkollna riżultati aħjar jekk aħna ninaqdu qabel nitkellmu. Għalek fil-bidunet naħseb li l-gruppi politiċi jridu jaraw kif se jaqblu bejnietom biex noħolqu eh, risposta waħda ġifiri tal-Kumitat ikon għal dak li huwa l-abbozz tal-budget minnaħ tal-Kummissjoni. Il-rapporter ħa pożizzjoni kostruttiva u l-laqa kienet pozittiva u kol u naħseb nistaw naslu lejn bidu ftejim. Għandak li nkontu għal l-abbozz ta' budget minn naħa tal-Kommissjoni, nistaw nejdu li l-interessi tagħna qed neħdu ħsiebhom anke jekk forsi rridu ntejbu xi qasam jew ieħor, imma nistaw nejdu li l-maġġoranza ta' dak li qed tipproponi l-Kummissjoni aħna qed nistgħu naċċettaw. Meta wieħed iqis l-abbozz kollu kemmu, naħseb joħorġu żewġ problemi l-ewwel net. Il-kapitlu titlu wieħed A anki jekk qed naraw li l-ammonti huma iktar 51.1 miljon ta' euro eh, eh, ma tantx huwa ammont kbir. Ġifri ma tantx eh, seħalina naħdmu mod effettiv, speċjalment meta nitkellmu fuq l-irkupru ekonomiku. Jiena perswas li l kunsill se jipprotesta, imma rridu naraw kif dan l-ammont nkunu nistaw nżidu jekk nżidu wkoll is-ceiling multi annwali. Ħaġa oħra hija l-istrateġija tal-Unjoni, kif se tiġi finanzjata l-istrateġija tal-2020. Isu l-Kummissjoni ma triċ li ndaħlu xi mezzi ġodda għal din il-politika tant importanti. Edin biss jaraw kif minn eh, ċertu fondi jihdu għom minnaħa u jpoġġuhom f'naħa oħra. Jiena ninsab perswas li flejjes ġodda għal inizjattivi ġodda għandha tkun xaħġa ħaġa preliminari li rridu naqblu fuqa sabiex nibdew f'triq tajba. Peress l-istrateġija tal-Unjoni l-2020 qed tiġi finanzjata mill-titlu wieħed A, dawn iż-żewġ problemi ovvjament huma marbuta waħda mal-oħra mem lebda marġinu li kunem iktar pagamenti fil-wieħed A, memx possibilità lanqas għall inizjativi oħra, dak li xaqsuma l-istrateġija tal-Unjoni 2020, hemm bżonn nibatu sinjal qawwi lill kunsill u l-Kommissjoni, anki jekk m'għandniex riżorsi biex eh, ngħidu li jekk m'għandniex riżorsi biex nimplementaw din l-istrateġija għal xejn qogħdu nħampqu u ngħidu fuqha. Ovvjament, wara l-klim jiġu l-fatti u minnem nkunu nistaw naraw konniex rizultati tajbin. Issa fuq affarijiet iktar speċifiċi jiena ma nafx kif nistaw innaqsu eh, mill-flejjes li għandhom jintnefqu għal monitoraġġ tas-suq intern, nafu li hawnhekk għandna l-intoppi u rridu eh, nkunu iktar qawwija fl-attivitajiet li nwet u, u mhux indajfuhom il-possibiltajiet Għalek jiena l-abbozz tal-Kommissjoni nistan għabel miegħu il-żied anzi jiena ġifieri ma nistax naqbel mal-Kummissjoni fuq dan jgħid il-kelliem. Emżon bekk nirrevedu l-possibilità li aħna insaħħu l istatiska minn l-avvenimenti ta' dan l-aħħar rajna li kemm huwa importanti li konna aċċess għal statistika tajba u li tkun waħda effiċjenti anki għal dak li għandu xaqsa ma' taxxa u ta' dwana il-budget li qed tipproponi l-Kummissjoni ma nistax naqbel miegħu għax mhux qed jara għal bżonn li jżid il-flejjes biex imorru għall-infiq tal-Kooperazzjoni Internazzjonali. Hemm riżoluzzjoni tal-bidu inkwantu għal Monitoring Authority, l autorita tal montaraċ Ġifiri qed nitkellem fuq il-kapitlu 12, budget line ġdid li se jkollu xi 15 miljun jitnaqsu. Jien naħseb li E, din l-aġenzija rridu nawri kollha il-fondi biex kunti tista' tiffunzjona so. Għandha tkun priorità li naraw li ssir f'dan ix-xhur li ġejjin. Aspett ieħor huwa l-żieda li l-Kummissjoni qed tipproponi għal kompetizzjoni. F'dawn iż-żmienijiet ekonomiċi diffiċli hemm bżonn li l-miżuri tal-Unjoni jkunu verament eh, ċerti u importanti fil-qasam tal-kompetizzjoni biex nala, hemm ħafna suġġetti oħra li wieħed iridu niddiskutu imma il-abbozz mill-Kommissjoni ma jisorprendinix mawx bilanċi, speċjalment kif qed inqisu l-affarijiet aħna naħa tal-Kumitat ikon. Grazzi ħafna sur Karas. Issa. Sur rapporter. Jekk nżid ma dak li qalu ta' qabli, ġifri dwar dan din il-proposta tal-Kommissjoni. Memx marġini għal raġunijiet politiċi, hemm bżonn li dawn marġini ta' manuvra noħol uwom. Ma rridux biss aħna nikkontentaw billi neħħu flus minn kapitlu npoġġuhom ġo ieħor. L-istrateġija tal-2020 ukoll huwa importanti għalhekk il-budget tal-2011 irid jirrifletti li qegħdin nagħtu importanza l-istrateġija. Tielet punt fil-istrateġija tal-2020 u insibu l-risposta tagħna l-kriżi għalhekk hemm bżonn proġetti Ewropej fil-qasam tal-innovazzjoni, l-edukazzjoni, l-investiment, ir-riċerka għat kabbir u anki għal iktar xogħol. Dawn mhux biss iridu ma iridu naraw kif sensibu fondi fondi għalihom. Mux mannix nikontentaw billi aħna nieħdu biss lil budgets tal-istati membri, hemm bżonn l pioniri u noħolqu wkoll il-fondi insibu l-fondi. Mir-rapport tal-Eurostat u anki meta wieħed jara l-appoġġ finanzjarju lejn il-Greċja rridu naraw kif se nikkontrollawhom. Fil-passat irnexxielna aħna nagħmlu traspożizzjoni u anki nirrispettaw direttivi il-Eurostat għandna ikolla iktar fondi biex taħdem tajjeb dan kollu rridu nsibuh fil-baċi tal-2011. Ma rridux nitilfu kredibilta politika, jemżon bżonn li nkunu ċari mill-linji tal-politika tagħna. Kellim li miss. Grazzi ħafna. Dak li jolqot lini fil-fatt meta jħet jagħti daqatajn lejn iċ-ċifri huwa li għandna iktar flejje se jmorru lejn il-CFSP. Għalek il-grupp tijaj għet saqsi jekk dax dawn l-ammonti u miex ġustifikati. Kif intqal qabel hemm bżonn iktar investiment infrastruttura il tkabbir fat li qegħdin fis-sena tal-esklużjoni naraw kif aħna se nkomplu inkattru l-postijiet tax-xogħol. Irridu verament naħdmu iktar għalhekk l-investimenti irridu jsiru kif intqal qabel. għalek rridu nerġu nsaqsu il-flejjes li se jmorru CFSP għanna verament bżonnom jew li jistaw jintużaw l-affarijiet aħjar. Grazzi ħafna. Għaw xaħtiħor le mela sur xwab. Fil-qosor, senjura, l-għan net nir-ingrazzja l-kollegi għal-kontribuzzjoniet tant tajbin ta'kom. U l-kollega tal-Izvezja tal-grupp SND nishtiq ngħidlu li jiena qed nuri ħafna interess sabiex dan il- li nara li l-gruppi kollha jaħdmu fl-imkien fuq dan il-budget, ġifiri nirrispetta l-proposti suġġerimenti kollha. Dak li smajna u koll li u importanti eh, fil-kuntest politiku li aħna l-linji ta' politika nistaw għom jekk insibu il-flus biex eh, nwetqu dan ix-xogħol Is-sur Klute ngħidlu li għandu raġun il-budget tal-infiqa għal cfsp ola kif naraw għall-2011. Imma wara li diskussjonijiet ma' rapporter joħroġ ċar li minnaħa ta' kompetenza tagħna li ammonti għallina mumiex bizzejiet. Forsi jek nistaw naslu. Dawn is-suġġerimenti kollha bżonn jużi jiena se nikkuntattja li shadows u nipprepara xi ħaġa rapport sal-ġimgħa d-dieħla. Anki s-segretarjat nżaw mmur kulħadd eh, informati u skużawni jekk ma tantx għandna ħin biex naħdmu. Grazzi ħafna. Mela biex nagħmel ċabra fil- osor il-konsiderazzjoni ta' din l-appozz tal-opinjoni se tkun il-ġunju, se jkonna l-iskadenza 19 ta' lulju, il-votazzjoni ta' flikon se tsir fis-6 ta' settembru, bat fil-kumitat lid fil-settembru, bat u kol f'ottubru, ek etnaraw ftit il- l-agenda. Bekk il xogħol tal-lum eh, nistgħu intemmu kif qedtilkom fil-bidu tal qatana tagħna. Algado mhux se tkun magħna għada, imma se nużaw il-ħin mid-disa u nofs il-qoddim biex niddiskutu bejnietna fil-kumitat is-suġġett tal-Greċja. L-affarijiet li forsi għandkom fuq moħħkom li ġukom f'moħkom unbat wara nisimaw il sur il-komissarju Barnier. Iġifiri, qabel nasla sur Barnier nkunu preparati. Nirringrazzjakom, nerġaw nitqawda fl-ħodu. Grazzi ħafna.